Dear colleagues, Aziz kollegi, nistaw nibdew bil-laqatana. L-ewwel punt tal-aġenda, l-adozzjoni tal-aġenda jekk m'hawnx oġġezzjonijiet, nistgħu napprovaw l-aġenda mingħajr ebda tibdiliet. Issa, avviżi tal-President, interpretazzjoni hija disponibbli f'21 lingwa u passoltu il-file tal-laqa huwa disponibbli permezz tal-e-meeting application u l-laqa ser tkun imxandra online ukoll. Issa, fuq punt numru 3, ser nitkellem dwar ir-rendi konta negozjati interistituzzjonali li għaddejjin fuq l-apparat mediku u apparat mediku diagnostiku in vitro. Is-seba trialogu seħ fis-16 ta' Marzu dan kien it-tieni trialogu taħt il-Presidenza Olandiża fejn numru ta' punti politiċi importanti ġew konklużi l-aħħar proposti ta' kompromess tal-Konsilla adottati minn Koreper fid-9 ta' Marzu fuq il-kwistjoni tal riproċessar mill-ġdid u l-iskrutinju għall-ola riskju tal-apparat mediku CMR Substances ir-responsabilta l-emdak ġew approvati mill-Parlament Ewropew flimkien mal-artiklu 26. Il-kwistjoni tal-iskrutinju għall-ola riskju ta' apparat IVD għada pendenti u l-Parlament ippreżenta wkoll pożizzjoni tiegħu fuq il fuq l-atti delegati ta' implementazzjoni partikolari u skont il-regola ta' klassifikazzjoni numru 6-19-20 u l-in-house expertise għal NBs l-autoritajiet Nazzjonali Il-Kunsill ser jireagġixxi għal dan kollu fit triologu li jmiss fis-7 ta' April. Fl-aħħar il-kwistjoni tal-genetic counseling fl-IVD ġid diskussa fejn għal darboħra il-Kunsill tenna l-limitazzjonijiet il fil-pozizjoni tiegħu fuq dan il-punt. Issa, punt numru 4 l-iskambju ta' femijiet mal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta' direttiva dwar valutazzjoni tal-impatt ambientali għal proġetti b'impatt transkonfinali kif tafu dan qed niddiskutu ħura petizzjoni ta' Helmut Wolfram fuq il-turbini tar-rieħ viċin żona residenzjali fil-Ġermanja fil-frontieri mar-Repubblika Ċeka wara din id-diskussjoni aħna iddeċidejna li konna dan l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni u nati għalek mal-ewwel il-mikrofonu lis-Sur Kremlis minn Diġi tal-Ambjent fisem il-Kummissjoni. Jekk joġbok, tista' tagħtina d-diskors tiegħek. Grazzi tassew, Sir President, il-warn of snar tajjeb l-kulħat. Jena nishti naqsam ma'kom xi eh, slides li juru l-evalwazzjoni ta' l-proċedura ta' evaluazzjoni tal-impatt f'dan il-kuntest transkonfinali. You have here on uh, Hawnhekk fuq in-naħa tax-xelluk għandna il-direttiva EIA u fuq naħa tal-lemin il-Konvenzjoni Espo illi ġiet ratifikata mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha tagħha. Issa, mela, fli direttiva EIA, artiklu numru 7, li kopri l-effetti transkonfinali u l-proċedura li tiġi segwita f'każ ta' proġetti li jkollhom effett transkonfinali. Kif tafu id-direttiva għandna żewġ annessi, l-ewwel anness fejn l-evalwazzjoni tal-impatt huwa obbligatorju u li jikkonsidra il-proġetti kollha li taħt dan l-anness. U it-tieni anness fejn l-evalwazzjoni tal-impatt hija waħda fakultattiva. Dawn huma proġetti li mhumiex daqstant importanti mill-att ta' affett ambjentali u fejn ħafna drabi ikun meħtieġ screening. Mela, issa fuq in-naħa tal-lemin din il-konvenzjoni daħlet fis-seħ fl-1997 aħna fermatari ta' din il-konvenzjoni fl-imkien ma l-istati membri kollha appendiċi numru wieħed simili għal annes wieħed jelenka l-attivitajiet kollha li huma suġġett għall evalwazzjoni ta' din il-konvenzjoni. Dan huwa proċess illi għandu karattru ta' liġi intergovernattiva u għalhekk dan il-proċess li tiġi segwit. Id-direttiva eżistenti tal-IIA ġiet emendata permezz ta' direttiva ġdida, direttiva 2014-52. Din id-direttiva mistennija tiġi ratifikata mill-Istati membri is-sena d-dieħla u għalhekk tidħol fis-seħħ ukoll eh, Artiklu 7 tal-drattiva twali ġie ementat b'tali mod li issa entità konġunta se titwaqqaf sabiex tiżgura li jkun hemm proċess ta' koordinazzjoni. Jekk fejn ikun hemm proċeduri li ikollhom effett transkonfinali u għalhekk jaħtieġu konsultazzjoni li tit issir f'numru ta' stati membri. u li jista' jkollha effett f'żewġ pajjiżi jew tlieta. U l-istati membri jistgħu waqfu entita' komuni li tikkordna dan kollu. Tajjeb li jinsemmu li taħdin id-direttiva il-ġdida hemm il-possibilità li ikun hemm streamlining ta' din l-evalwazzjoni ambjentali biex ikun hemm anke one-stop shop fejn l-evalwazzjonijiet mhux biss li għaw taħt id-direttiva EIA imma anke fil-kustjoni ta' direttiva tal-ilmaja u tal-abitat tal-animali dawn ikunu jistgħu jiġu emendati u inklużi fil proċess ta' evalwazzjoni konġunta. l-importanza tal-proċess tal-IIA. Dan huwa proċess li jiżgura li jkun hemm responsabilta politika u soċjali. U għalhekk ukoll hemm li kun dan il-proġett jiġu aċċettati fuq livell soċjali. Dan huwa strument ukoll li jagħti aċċess tal-informazzjoni ambjentali u konsultazzjoni u parteċipazzjoni pubblika. Għalhekk dan ikun qed jipromuovi li dan il-proġett jiġġatta taq fuq livell soċjali. Dan huwa leħku ukoll f'konformità ma' l-SDGs relatati ma' din it-tip ta' parteċipazzjoni pubblika anke rigward l-informazzjoni ambjentali għal pubbliku. Din hija direttiva li ġiet interpretata anke mill-Qorti tal-Ġustizzja u għandna hawnhekk ġurisprudenza importanti u apparti minn hekk il-proċess ta' valutazzjoni tal-impatt huwa xi ħaġa li skont il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dan huwa proċess rikonoxxut bħala liġi internazzjonali il-liġi tradizzjonali normali. Issa, unek għanna il-pajis parti minnum tkun il-pajis minn fejn kuqat oriġina il-proġett u il-partijiet l-oħra affettwati jiġifieri stat membru wieħed jew tnejn fejn ikun ser jinħass l-iktar l-impatt ta' dan il-proġett tal-pajis tal ta' oriġini. Dan huwa proġetti li għalhekk jista' jkollhom impatt transkonfinali sinifikanti lil iktar minn parti waħda u l-iktar minn pajjiż wieħed li se jiġi affettwat dawn huma t-tip ta' proġetti li nqisuhom bħala large scale transboundary projects, proġetti transkonfinali fuq skala kbira. Issa l-konvenzjoni Espo li tapplika lil partijiet kollha u lil pajjiżi kollha li ratifikawa, hawnhekk jista' jkun hemm proġetti żviluppati minn stati li, li mhumiex parti mhumiex firmatari tal-konvenzjoni Espo imma imma skont din il-konvenzjoni dawn il-partijiet anke jekk ma jkunux firmatari jekk ikunu affettwati xerta jitqisu bħala partijiet ukoll. Bħal per eżempju ir-Russja li ma e, eh, firmax dan il-konvenzjoni imma xorta applikat il-Konvenzjoni Espo għal proġetti li affettwawa. Issa l-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni Ewropea ma jwetqux dawn il- l-evalwazzjonijiet tal-impatt ambientali u aħna lanqas aħna parti ta' oriġini u lanqas parti affettwata. Dan huwa punt importanti ħafna li għandu li għandu nżommu f'moħħna li l-istati membri tagħna jistgħu ikunu il-Party of Origin jew l-Affected Party jistgħu ikunu dan imma aħna bħala Unjoni Ewropea jew bħala Kummissjoni ma nistgħux inkunu la l-Parti ta' Oriġini u laqas l-Parti affettwata. Dan għaliex qed naqsmu l-kompetenzi bejn Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħna. Aħna bħala gwardjani ta' trattati għandna ir-responsabbiltà li nikkontrollaw l-applikazzjoni tal-aki Ewropew. U f'dan l-aki hemm id-direttiva EIA u l-Konvenzjoni ESFO li hija wkoll parti mill-aki Ewropew. Xi alternattivi possibbli? il-konformità u l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni applikabli għandha tiġi żgurata mill-partijiet kollha li jipparteċipaw f'dan il-proġetti transkonfinali. Din hija responsabilità maqsuma fejn skont il-kapaċitajiet tagħhom il-partijiet ridu jiżguraw illi l-Unjoni li l-Aki Ewropew ikun hemm konformità miegħu. Irid ikun hemm ukoll komunikazzjoni tajba u kostruttiva fost il-partijiet involuti Ovvjament, il-kooperazzjoni hija importanti ħafna. Apparti minn hekk, aħna għandna dokumenti ta' gwida u għandna wkoll ftejmiet multilaterali taħt il-Konvenzjoni Espo biex nifaċilitaw dan il-proċess. Hawnhekk tistgħu taraw ukoll żewġ dokumenti ta' gwida li diġà aħna ħriġna wieħed għal proċedura tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali għal proġetti transkonfinali fuq skala kbira li qed taraw fuq ix-xelluk dan huwa aċċessibbli tistgħu tsibuh fuq dan il-link li għandkom fuq l-slide u l-ieħor huwa l-proċeduri tal evalwazzjoni ambjentali għal PCIs, għal proġetti ta' interess komuni taħt bħala linji gwida tal-Kommissjoni u koll. Din kienet il-prezentazzjoni li aħna xtaqna naqsmu ma'kom biex tintroduċi dan is-suġġett Aħna issa sur President lesti li nwiġbu xi mistoqsijiet li l-onorevoli membri forsi jixtiequ jirasqu. Grazzi. Grazzi tassew, nistgħu nibdew id-diskussjoni permezz tal-onorevoli Jar. Grazzi tassew, grazzi lill kummissjoni Grazzi ta' dik l-introduzzjoni wkoll mill mill president tal-li li din il-diskussjoni bdiet minħabba petizzjoni. Jekk aħna naraw li jkun hemm proġett illi ikollu effetti transkonfinali, tajjeb, din hija tajba, iżda il-petizzjoni bdiet qabel għalek min ħajistabilixxi li dan il-proġett ikollu effetti transkonfinali jew le. F'dan il-każ għandna din il-petizzjoni fejn iċ-ċeki għamlu dan il-wind farm fil-konfini mal-Ġermanja u għet jgħidu li mandux effetti transkonfinali għax mux ser jaffetwa l-Ġermanja, ekk qed jgħidu Repubblika Ċeka, allura qed jgħidu ma nalfen ninformaw il-ħadd li mhux ser għom, għalhekk għandha din id-diskrepanza min ser jistabilixxi jekk proġett ikollux effett transkonfinali jew le. Min ikun qed jagħmel il-proġett li tistabilixxi dan fuq min tiddependi din il-ħaġa. Fl-opinjoni tiegħi, il-persuna responsabbli għal proġett m'għandux ikollha is-seta li tajt jekk il-proġett tagħha u se jkollu effett fuq pajjiż ieħor jew le, din mhix xi ħaġa li tagħmel sens, mhix xi ħaġa fattibbli. Jiena tal-inqas għandi narraf l ġar tiegħi jekk għandi proġett f'moħħi, naħseb jien fl-opinjoni tiegħi Għalek tajjeb nistabilixxu din il-ħaġa, issa mela wara li kun stabilit li kunem hemm fa transkonfinali imbagħad hemm proċedura fis-seħ. Tajjeb, imma qabel qabel min ħajjiddeċiedi? F'dan il-każ iċ qalu illi m'hemmx effett transkonfinali, jiena ħriġt b'rapport ta' esperti u ma kien hemm problema ta' xejn. Iżda hawnhekk il-ħaġa mhix daqshekk ċara, min għalek jiddeċiedi jekk kunx hemm effett transkonfinali jew le. Grazzi. L-Onorevoli Sharon Pierik, grazzi tassew. Mela, inti għandi mistoqsija ndretta x'namlek hawnhekk. Qed nitkellmu wkoll dwar id-direttiva ta' la safar fl-Ewropa. Ukoll. koll ħafna pajjiżi qed jaħdmu fuq dan. Fl-Olanda pereżempju aħna nvaluti ħafna. Għanna zona bl-isem ta' Hofen illi qiegħda mal-konfini tal-Ġermanja hemm tib ta' ħamrija hawnhekk din iż-żona jekk ma nafux jekk għandix nipproteġu jew le meta nkunu qegħdin nittrasportaw dan il- ehm, din il-ħamrija irridu nikkoordinaw x'għandna namlu u x'm'għandniex namlu għax pajjiż wieħed tkun taf x'għandek tagħmel u fieħor le. Irrid għalhekk ikun hemm koordinazzjoni aħjar. Thank you very much, Miss Konechna. Dikwe eh, Já také děkuji za zařazení tohoto bodu na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 Okay. Thank you very much. Ehm, já bych chtěla jenom upozornit na to, že implementaci této směrnice došlo v České republice dokonce pod eh, různými výhruškami. L-implementazzjoni mela fuq din l-implementata din direttiva. Din direttiva ġiet implementata frabta ma teddidiet partikolari li għal ċertu proġetti Ewropew li se jkunu sospiżi. Aħna bħal leġislaturi ta' Repubblika Ċeka stajna nindirizzaw il-problema u nimponu din id-direttiva u naħseb illi l ġiet li għanna aħna huma fost l-iktar stretti fl-Unjoni Ewropea. Kemm fir rikward tal-żviluppaturi u l-impatt tal-liġi tagħna huwa wiesa ħafna l-investituri tagħna ħafna drabi jgħidulna illi ikunu ser jinvestu fil-Ġermanja minn flok għaliex skont il-leġislazzjoni Ġermaniża ikunu jistaw jiksbu licenzi fi żmien tliet xhur, mentri fil situazzjoni tagħna iddum anke sa ħames snin. Nixtieq nieħu l-opportunità li għandna hawnhekk il-rappreżentanti tal-Kommissjoni. Nixtieq instaqsi ma jkunx aħjar li jkun hemm armonizzazzjoni ta' dawn it-termini sabiex il-Kummissjoni ma timponix kondizzjonijiet differenti fuq stati membri differenti u anke dawn it-termini differenti li għandna fil-liġijiet nazzjonali. L-lum il-ġurnata qegħdin sitwazzjoni fejn m'għandniex kondizzjonijiet l-istess għal kulħadd u l-Kummissjoni qed taħdem b'tali mod illi huwa li tkun stretta wis ma' pajjiżi żgħar u mhux daqshekk stretta ma' pajjiżi kbar. Nifmu aħna ran ta' din id-direttiva, iżda l-implementazzjoni fil-pajjiżi differenti hija hija problema kbira u twassal għal sitwazzjonijiet bħal dawn fejn għandna din din is-sitwazzjoni fejn il-ċittadini Ġermaniżi qegħdin jilmentaw fuq il-proġetti tar repubblika Ċeka imma hemm proġetti simili f'stati membri oħra għax ma jkollniex dawn ir-riżultati ċarri tal-evalwazzjoni ambjentali, il-mistoqsija tiegħi għall-Kommissjoni hija jekk jekk u ximbassar li jkun hemm reviżjoni ta' direttiva u l-istati membri jkollhom jitqisu b'mod indaqs fuq din il-kwistjoni. Grazzi tassew jekk mawnx iktar kollegi interessati li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet lill-Kummissjoni, jitolbu l-Kummissjoni biex twieġeb. Thank you. Chairman, I will try to reply globally. Grazzi tassew, sa niprofa wieġeb. mela. Min jistabilixxi jekk proġett ikollux effett transkonfinali jew le. Hemm proċess li matulu dak li jkun qed iwettaq il-proġett irid joħroġ b'rapport b'taqsira mhux teknika li tavalwa l-impatti kollha potenzjali li jista' jkollu l-impatt kollu li jista' jkollu potenzjalment dan il-proġett. U dan il-rapport ikun fih ukoll scoping li tintalab lill-autorità relevanti u anke l-ammont ta' dettall li li jinġabar u li jkun parti minn dan il-rapport. Għalhekk biex nuru illi jista' jkun hemm effett transkonfinali huwa bbażat fuq ir-rapport ambjentali imma jekk ikun hemm dan l-eżerċizzju ta' scoping biex l-iżviluppatur ikun protett jitlob l-awtorità kompetenti biex toħroġ dan id-dokument. F'dan id-dokument l-awtorità kompetenti tajt jekk ux se jkun hemm effetti transkonfinali minħabba l-affarijiet partikolari ta' dak il-proġett. Per eżempju, proġett li jmur li lin mill-konfini ta' żewġ stati membri. Xi pipeline per eżempju, jew proġett li jkun viċin ħafna tal-konfini ta' stat membru ieħor li jista' b'mod ċar effett fuq l-istat membru ieħor. Issa, kemm ikun dettalja dan ir-rapport jiddependi mir-rapport ambjentali li ħafna drabi jidentifika l-effetti transkonfinali u, apparti minn hekk, ir-rapport ambientali jkun suġġett tal konsultazzjoni pubblika u taħt l-opinjoni tal-awtoritajiet nazzjonali li jistgħu jkunu differenti mill-awtoritajiet kompetenti u li jistgħu jidentifikaw ħtiġijiet oħra li jridu jiġu evalwati. Dan huwa il-proċess ikkonċernat issa jekk l-istat membru iħoss illi sar ikun hemm xi impatt transkonfinali mela jridu jibatu din l-informazzjoni lil pajjiżi affettwati li probabli jkunu l-pajjiżi ġirin. Iżda, hemm alternattiva oħra jekk il-pajjiż affettwat iħoss illi l-proġett li kun qed jitwetta fi pajjiż lieħor li li Mela, il-pajis affettwat jekk iħoss li il-proġett li qed issir fi pajjiż liħor xorta jħoss li se jaffettwah, anke jekk ikun deċiż li mhux se jaffettwah, xorta jistgħu jiddeċidu li jitolbu notifika u dawn għandhom jiġu għalhekk marfa bit-deċiżjonijiet li jittieħdu, inkluż informazzjoni li tirrigwarda l-opinjoni pubblika fil-pajjiż affettwat. U kif semmejt qabel id-direttiva l-ġdida tajt illi il-konsultazzjoni fuq l-effetti transkonfinali bejn il-pajis oriġini u l-pajis affettwat jista' issir permezz ta' awtorità konġunta, entità konġunta li titwaqaf. Għalhekk hemm dawn is-salvagwardji għall-effetti transkonfinali u dawn kollha jridu jitqiesu jekk ma jiġux identifikati mill-pajjiż ta' oriġni jistgħu jiġu identifikati mill-pajjiż affettwat. U għalhekk il-proċedura ta' artiklu 7 eh, tidħol fis-seħħ. Fuq il-punti li saru mill-kollegi tal-Repubblika Ċeka, id-direttiva memx għalfejn tiġi implementata bl-aktar mod massimu, aħna li qed naraw huwa illi d-dispożizzjonijiet tad-direttiva jiġu implementati kif suppost. Jekk stat membru partikolari irrid japplika miżuri iktar setti għandhom il-libertà li jagħmlu dan, iżda din mhijiex xi ħaġa li aħna qed nitolbuhom li jagħmlu. Mhux qed nitolbu aħna din il-ħaġa mill-istati membri u meta niġu għal verifiki ta' konformità aħna qegħdin nivverifikaw il-traspożizzjoni tal partijiet li jridu jiġu implementati minn din id-direttiva kien hemm problemi bit-traspożizzjoni tad direttiva fir-Repubblika Ċeka ma tantx nixtieq ngħid iktar fuq dan rridu nżommu f'moħħna wkoll li din hija parti mill kundizzjonijiet ta' sena ta' programmazzjoni taħt il-kofinanzjament Ewropew. Għaliex din id-direttiva tista' taffetwa proġetti li jkunu kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. U apparti minn hekk, direttiva ġdida ġiet adottata diġà hija direttiva tal-2014 illi semmejtilkom aktar kmini fil-prezentazzjoni tiegħi din hija direttiva li għadha mhijiex applikabbli l-istati membri iridu jimplementawa sa Mejju tal-2017 u għalhekk hemm il-possibilità li din id-direttiva tiġi applikata qabel Mejju tal-2017 u Dan jagħmluh biex ipattu għal ċertu naqqasijiet li ġew identifikati fil-passat jew proċeduri li ġew meqjusa bħala li kienu diffiċli wis għal iżviluppaturi fil-pajjiżi u l-aħħar mhux l-inqas din id-direttiva tħares din streamlining tal-evalwazzjoni ambjentali u għalhekk fejn jiġu applikati fejn tapplika aktar minn direttiva waħda għandkom l-għażla L-Istat membru għandu l-għażla jekk jintroduċix evalwazzjoni konġunta jew le biex aħaffef il-proċess ta' evalwazzjoni biex ikun hemm ukoll konsultazzjoni pubblika waħda, rapport ta' votazzjoni ambientali wieħed sabiex il-proġett ikun jista' jiġi approvat. U l-aħħar punt li nixtieq nagħmel biex jinwieġeb il-membru ta' l-Olanda u għamminnu illi fuq id-direttiva tal-Habitat u la Safar, din id-direttiva għada palissa għaddeja minn proċedura ta' rifit u r-riżultat qed nistennew li jasal qabel sajf tal-2016. Dawn huma oqsma importanti ħafna, mod partikolari dawn huma żoni importanti ħafna anzi, speċjalment iż-żoni ta' natura 2000 li jridu jiġu protetti. U jekk dawn il-proġetti jista' jkollhom impatt fuq dawn iż-żoni ta' natura 2000 iridu jiġu evalwati mhux biss taħt id-direttiva EIA imma anke taħt id-direttiva tal-abitatu l-asafar taħt artiklu 6.3. U bħalma semmejt aktar kmini fuq l-streamlining dan huwa proċess li jista' jiġi kkoordinat f'evalwazzjoni waħda li tħares lejn l-ambjent l-impatt ambjentali u l-impatt fuq natura wkoll. Grazzi. Thank you to you. Grazzi lilek. U Anna e, eh, Surjar. Grazzi ħafna dawk l-ispjegazzjonijiet. Nixtieq nerġa' nsemmi dawn iż-żewġ każijiet li inti semmejt minħabba li sabiex konna skambju ta' informazzjoni tajba ħalli jkunu relazzjonijiet tajbin bejn il-ġirien importanti illi aħna nżommu ċertu kondizzjonijiet u naraw li l-kondizzjonijiet tad drattiva tkunu sodisfatti. Issa jiena naħseb fil-li anke jekk naraw pereżempju li jkun hemm impjant eh, għal tom ikun għatu każ jista' jkun li ndumu daqsxejn biex inkunu nafu eżattament id-dettalji tal-makkinarju iżda u anke l-effetti li tikollu fuq l-art. Issa jekk per eżempju dikun hemm inbena xi ħaġa fit-territorju Ġermaniż li ma jkunx fil-territorju huwa protett minn xi minn xi programm ambjentali, allura din tkun xi ħaġa illi tikkonċerna l-amministrazzjoni Ġermaniża, però naħseb l-importanti li jkun hemm dialogu minħabba li fil-prattika mill-esperjenzi tagħna aħna nistgħu nitalmu u naħseb li jekk il-kondizzjoni tkun sodisfatti filan bilan ta' relazzjoni tajbin bejn il-ġir, aħna nistgħu nitkellmu bejnietna ħalli naraw illi id-direttivi jkunu Eh, sodisfatti l-kriterji tagħhom u mbagħad jiena nkun nista' mmur lura sodisfatt b'din jazzi. informazzjoni Grazzi. Jiena kurak nassikurak illi mhux fil-żona ta' natura 2000 biss li jistgħu jiġru dawn il-effetti anki fi proġetti barra mill-area mid-żona ta' natura 2000. Anki ħafna minnhom ikunu anqas laqas ma jkunu uh, ħdejn il-konfin imma ħdejn il-frontiera ma jistaw ikunu anki f'pajjiż ġar jistaw t-neġġis tal-arja tal-ilma dana jista jiġri ekk jiġi mniġġes pajis wieħed u jista jimxi ġo pajis ieħor. U l-proġett għandu jiġi evalwat b'mod xira u ftakar illi il-rapport ambientali u deċiżjoni li eh, tasal fl-aħħar ta' rapport tipprevedi dawn il-miżuri kollha illi eh, jirremedjaw dan, dan l-impatt. Għal dastant u li tipprevedihom kollhom il-possibilità wkoll illi proġett illi kien diġaġi konsiderat li mandux impatt transkonfinali jista' jiġi eh, imressa qudiem il-qrati nazzjonali u, u jista' jingħad illi għandu impatt transkonfinali. Ħafna drabi jiġri meta jkun hemm proġetti kontroversjali ħafna drabi jistaqslu l-pajis affettwat jekk irid jiġi identifikat u law jekk iridux jiġi notifikati Eh, u f'dan il-każ il-pajjiż eh, li potenzjalment jista' jiġi affettwat jista' jgħid iva notifikani eh, jon kella li qed notifikanix. Id-direttiva tajt illi il-garanziji kollha hija tagħti l-garanziji kollha anke għal proġetti li jistgħu jiġru potenzjalment. Grazie. Nistaw nalqu dan il-punt. Skużani għajt il-President. Iwa oriġinarjament mustax nitkellem, iżda wara illi inti semmejt il-punt ta' rifit fl-imkien ma' direttiva tal-asafar jiena u tal-habitat jiena xtaqt nerġa' nirreferi għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew illi vuċi ċara għal li għalina hija importanti ħafna illi il-liġijiet għandhom ikun implementati tajjeb ħafna f'dan il-kontest u għandu jkun hemm ċertu iktar kontroll speċjalment f'dawn l-oqsma illi konċernaw la sabra ħallibek ma nkunux qegħdin nkomplu nirriskjaw li nitilfu iktar biodiversità ringrazzja. This Dina eh, u koll eh, eh, għal-pozizjoni tal-Kommissjoni, però rridu nistennew sakemm jiġi konklus il- proċess biex inkunu nistaw ngħidulkom u nitamaw li dana se jiġri issa fil-futur rib. Grazie, għajt il-President. Essa naddu għal punt li jmiss fl-agenda. Issa nistaw naddu għal punt għal debattitu konġunt fuq il-punti 56 fl-agenda, ċoħe l-eġezzjoni skont il-liġi il-regola 106 fuq il-tiġdid tal-approvazzjoni ta' sustanza attiva glifosat un nishtiq infakkarkom illi din il-oġġezzjoni ġiet firmata minn 30 membru oriġinarjament, anki membri li mhumiex membri tal-Kumitat Envi. U issa għanna anki sponsor għal kull grupp politiku u nibda billi nati il-mikrofonu lil Pavel Pot Grazzi. Nibda billi nirringrazzja l-kollegi kollha illi ġew involuti fil-tfassil tal-mozzjoni għal Rizoluzzjoni. Il-maġġoranza tat-test huwa eh, bazat fuq il-proposta tiegħi, se nitkellem daqsxejn iktar fit-tuli jekk tippermettuli, jiena dispjaċini li dan qed jiġri oġġezzjoni parlamentari hija l-aħħar effett, l-aħħar strument li nistaw nużaw u mannu mannix mannix namluħ dax meta namluħ jfisser illi hemm xi ħaġa li ma taħdimx sew jew illi il-proċedura ta' komitoloġija li ġiet użata għal eh, approvazzjoni ta' xi eh, sustanza attiva eh, fil-fatt kienet vizjata, kienet ħażina l-autorizzazzjoni oriġinali spiċċat fl-2012 u kien hemm ħafna żmien biex niddiskutuh dawn. Jiena għandi l-impressjoni illi id-diskussjoni e, e, bdiet xi xahar ilu biss. F'Marzu kelli xi konferenza xjentifika li kien hemm fiha anki l-Kummissjoni u, u aġenziji u kollu kien hemm ftit kollegi li huma hawnhekk preżenti. Dawk li kienu kontra ma kienux preżenti, jien naħsibt li ma kienux eh, interessati fi xienza indipendenti. Mbagħad madna ba, batna ittra lill-Kummissarju Kajtis biex biex il-votazzjoni fil-Komitat Permanenti jiġi pospost. U dan ġara għax kem stennejna il pozizjoni tal-Istati membri, il-Komissarju ra li mhux se jkollu l-maġġoranza kwalifikata għax allora ma għadora ma għamilx vot L-approvazzjoni eh, ħa tiskadi f'Ġunju u l-membri jista' jkollhom anki l opportunità oħra f'Mejju tal-2016. Il-Parlament għandu setat limitati u qed tinħoloq issa proposta ġdida. Bħala fizjologu jiena ma nistax naċċetta l-approvazzjoni ta' sostanza attiva fejn l-impatt ma ġiex studjat bisħieħ, specialment eh, fl-effetti fuq il-sistema. Eh, Il-glifosfat u għawet mis sustanzi li għalija aħna eh, esposti. Hija għaliktar wahda waħda użata illi ħafna aġenziji ta' WHO għalu li ju karċinogenu. Eh, jeżisti kullimkien fil fil-ġisimna fil, e, ikunem traċċi tiegħu florina f'ħafna postijiet. U jekk għanda tiġi approvata għandu jkun għall-inqas minn possibbli u kull studji għandhom jiġu pubblikati. U għandi xi mistoqsijiet għall-Kommissjoni Ewropea. Kif eh, se tirrispondi l-Kommissjoni għall oġezzjonijiet tal- eh, tal u tal-Istati membri u intkom Kommissjoni u l-EFSA kif ħat trattaw il-publikazzjoni tal-istudji li mhumiex disponibli eh, disponibbli. U t-tielet, għabbażi tal-Kommissjoni, kif iddeċidiet il-Kommissjoni li terġa tagħmel il-approvazzjoni għal 15 il sena Kif intkom ħattu ħattu nota tal-prinċipi prekawzjonari u anki kif iddeċidejtu li l-impatt fuq il-popolazzjoni huwa minimu għat li fl-Istati Uniti rajna studi li qed jgħidulna l-kontra. U intkom ħatibdew il-monitoraġġ ta' residwi ta' glifosfatu fil-flikel u l-EFSA u koll għalet li waħda mill prioritajt tagħha hija ir-reżistenza antimikrobika. Allora għaliex dana maġiex ġiex inkluż għax il-glifosfat kien inizjalment kien antibiotiku għandu anki eh, eh, għandu eh, anki autorizzazzjoni bħala antibiotiku u fil-fat hemm anki eh, Eh, studi peer reviews illi jajduħda. jina kon sorpris bit-diskussjoni li ġiet wara fil-komitat agri. Eh, intqalu ħafna affarijiet u se nitkellem fuq erba punti aħarin jekk tippermetti li President biex nilqa minn qabel għal xi eh, kommenti li jistaw jarġu jiġu minn agri. Laboratori indipendenti għajdu s-soltu illi E, e, glyphosate għandu problema. Waqt li laboratorji marbutin ma l-industrija għajdu li l-glifosfat mandu li huwa tajjeb ma li ma sara. U l-informazzjoni e, ħarġet principalment mit-tweets mal-komissarju. Fil-fat il fosat huwa għakull imkien fil-flikel, fil-ħamrija u anki fil-birra ġermaniza li jena toġobni ħafna u nixrob ħafna. U dana imur kontra l-istqarriet tal-industrija li jiġi metabolizzat kompletament minna maħal residwi. Kena minn qal illi id-deċizjoni tridu jkunu bazati fuq mozzjoni jrid konna studi xjentifiċi seri. Jina naqbel perfettament, naqbel il-Massur Paolo De Castro li dawk l-istudji aħna ma minnjomx u FSI jitkellem fuq tliet tip ta' stidi imma finanzjati mill-industrija. Jekk aħna m'għandniex dawn l-istudji, allora rridu nistennew eh, sakemm ikonna dawn l-istudji qabel ma nagħtu l-awtorizzazzjoni mhux biex tal-glifosate, imma anke għal oħrajn. Id-deċiżjoni tiġi bbażata eh, fuq fuq provi xjentifiċi u mhux fuq l-ideoloġija. U dan huwa propju dinja għal-mira tagħna kien hemm konferenza xjentifika l organizzajt jiena stess, sur des ma kienx preżenti u kieku ġi kien jieħu kien jitgħallem ħafna affarijiet. Irridu inkunu miftuħin biex nitalmu fuq dawn l-affarijiet u din il-konferenza hawnhekk fil-Parlament aħna ippubblikajna professuri mill-Renju Unit, mill-Stati Uniti, kien hemm ħafna arfin xentifiku li tkellimna fuq fuq kemm fuq eh, eh, l-azzjoni fuq il- fuq il-medmin fil-sistema nervus u fisiologiku u anki fuq l-animali u anki l-effetti fi żmien twil ta' dozi baxxi wkoll eh, u hemm studju ta' korrelazzjoni wkoll fuq korti twi kbira fl-Istati Uniti li juri rabta bejn il-glifosat u eh, ħafna mart. U l-aħħar kumment u l-aħħar tweet huwa illi glifosat huwa vitali għall agrikultura u, u jiġi użat ħafna. Dina hija propju l-ideoloġija li kienu qegħdin jikkritikaw. Jiena ma nafx kien il-xjenza illi Eh, illi għax kienu għedin jgħidu dawn eh, mill-industrija li anki l-alkohol u kaffe huwa iktar tossiku minn dan. Eh, imma dan m'għandux jirreferi għal dan, għax dan huwa jirreferi għax dan huwa għandhom effett endokrinu għax qed jinibita ċerti proteini fil-ġisem. E, ħaġa tajba li wieħed iqabbela mal-kafeina u mal-alkohol għaliex huwa e, e, għax wieħed jidra jidra ħafna din is-sustanza, ma wieħed ikun iktar b'saħħtu iktar jekk ma jekk jevita. Issa fisem il-gwe. Is-Sinjura Koneċna. Grazzi, President. Hey. Eh, eh, il-kelim il qabli jaf ħafna u għalkom ħafna diġa. Aħna għajna kontra l-approvazzjoni ta' glifosat bħala sostanza attiva. U intkom rifjutajtuha għaliex kienet kmini wis għattu. Intkom kolla irċevejtuha din l-opinjoni. Il-evalwazzjoni tal-EFSA fil-fat eh, għajmet iktar mistoqsijiet minn risposti. Il-proċess huwa diffiċli ħafna u, stram. Dawk anki l il-pubbliku qed jgħid illi l-Ombudsman Ewropew fil-fatt kienu sorpriżi kif il-Kummissjoni u l-Aġenzija kienu qegħdin jitrattaw dawn dan il glu glukosa, glufos, glifosat fost il-pesticidi. U ma zidu fuq il-kommenti li ġew sena li għaddit, u dejjem iktar studji jgħidu li dan huwa perikolus ħafna saħħa li jisibuh fil-ilma, eh, fil-birra, però minkejja da hemm ħafna hemm ħafna NGOs li qegħdin jgħidu illi huwa perikolus għas-saħħa. Imma l-Kummissjoni qed tara għajnejha kemm mal oġġezzjonijiet tagħna u anki ta' dawn l-NGOs. F'dan il-grupp kellu laqa fi Strasburg ma' reprezentanti tal-Kummissjoni u għadni jina nirrabja meta naħseb dik il-laqa. Il-Kummissjoni qed tgħid li m'hemm xafejn nibżgħu minna għaliex mhuwiex karċinoġenu. U u dana mhux veru. Kien hemm oġġezzjoni anki sena li għaddiet li ġiet rifjutata u l-autorizzazzjoni ipposponuha. U kien hemm mbagħad kollegi tal-Alde li qalu li mhux se jippermettu iktar eh, posponimenti għall-autorizzazzjoni jidirli li li minnaħal oħra li aħna qegħdin kollha f'sitwazzjoni li din kwistjoni ġarajnija dawn qegħdin ikopru ħafna dejta mill-lefsa, però l puntu huwa li l-lefsa tilfita l-kredibilità tagħha qabel din il-kwistjoni partikolari. U mhux biss imħabba r-rapport tal-Ombudsman. L-EFSA approvat is-sakarina illi hija projbita fil-Kanada u fil-Stati Uniti eh, għax karċenogeniku u anki sustanzi oħrajn illi huma projbiti fil-Stati Uniti dejjem niddiskutuha e, fuq l-Amerika dejjem diskutu anki fuq il-kwestjoni ta' TTIP għal daqstant issa qed nitkellmu fuq riapprovazzjoni e, e, autorizzazzjoni għal 15-il sena illi hija daqshekk perikoluża għal ħajja għal saħħa ta' ċittadini. Jiena ma naħsibx li aħna bħala komitata għandna nkunu involuti. Aħna responsabbli għal saħa pubblika ta' ċittadini u ċittadini jabdaw fina u dina rridu nġildu aħna ma nistax ikonna bifosfati fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna pestiċidi ħafna iktar inqas b'saħħithom minn da ma nistawx nipreferu il-multinazzjonali għal ċittadini. L-autorizzazzjoni hija pratika li tista' tiġi użata biss fejn ma jkun hemm l-ebda periklu li konklużjoni fuq il-sikurezza tal-sustanza attiva hija ħażina. Aħna rridu jekk ma nistawx nefdaw irridu assolutament nafdaw f'dawk li eleġejna. Grazie ħafna. Nishtiri nispjega l-kollegi illi l-ordni tal- kelma li etnati, li l-ewwel senati membri tal-gruppi politiċi li firmaw l-oġġezzjoni, mbagħad wara il-membri l-oħrajn illi evutaw l-oġġezzjoni, mbagħad wara il-gruppi politiċi illi ma firmaw, u għalhekk għandna ordni differenti minn ta' soltu. Mela jessem fisem il-ħodor is-sur stajis. Grazie, President kollegi. Aħna rajna li il-glifosat qed jiġi użat dejjem iktar qed jiġi użat 260 darba aktar mill-1974. Nafu li huwa e, erbiċida non selettiv Pavel Poċ għal illi illi dejjem iktar dejjem glifosfat fl-ilma fil-ħamrija fl-ikel u fil-birra ġermaniza u illi u jħobba u anki fil-urina umana u anki fil-ħalib tal tan-nisa fil-fat il-bnedmini il dejjem iktar esposti għal glifosfat mill glifosat mill-modi. Mill u fil-liġi tal-2009 miktub li s-sustanzi attivi jistaw jiġu autorizzati biss jekk l-esposizjoni umana hija negliġibbli u t tini jekk hija neċessarja għal ħajja tal-pjanti u memx motiħor biex niproteġuhom il-pjanti u fil-liġi tal-2009 hemm miktub ukoll irid ikun hemm opinjoni tal-EFSA. Issa għandna l-opinjoni tal-EFSA u ħafna minna għandna oġġezzjoni imma qed tajtu ukoll illi nistgħu anki napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. biex ma nġeddux l-autorizzazzjoni għal dawn is-sustanzi attivi. Xi ftit xuri lu kena dibattitu fuq din il-kwistjoni bejn rappreżentanti tal ark u lefsa. Lefsa l għettajt illi huma bażaw ruħhom fuq numru kbir ta' studi xentifiċi bħala referenza. Imma anke fuq l-informazzjoni pubblika disponibli Il-Kummissjoni hawnhekk qiegħda tipproponi e, tiġi estiża l-awtorizzazzjoni tal-glifosat għal 15 sena u dan għaliex għax dan huwa l-perjodu massimu. Setaw ipproponew ħaġa differenti. Ħafna membri tal-Parlament mhumiex a favur li nestendu din l-awtorizzazzjoni u e, f'kull każ ma nafux għaliex għal daqs daqshekk żmien. il-proposta miex mar il-Komissjoni miex marbuta ma ma ma proposta vinkolanti nafu li ħażin anke għall-annimali toqtol il-ħaxix ħażin u, u l-fungi u għanda effett ħażin fuq il-biodiversità issa minkejja l-konflitt bejn ajark u EFSA hemm ħaġa li jaqblu fuqha u ma jixtiequ jafu se tagħmel il-Kummissjoni fuq il-pubblikazzjoni tal-data xjentifiċi. E, hemm qegħdin jgħidu li mhuwiex karċinoġeniku, però hemm studi u argumenti li jindikaw illi għandhom effetti taħsara bħal mammiferi kbar bħal bnedmin Umbat meta għajt jitkellem fuq il-karċinoġeniċità hija ħaġa waħda, però mbagħad eh, wieħed irid jara li dan huwa disruptor endokrinu fl bnedmin L-estensjoni tal-Kummissjoni miex se tipproteġġi il-saħħa tal-animali tal-bnedmin jew l-ambjent. Il-Kummissjoni mhux qed tuża l-istrumenti għad dispozizjon tagħha ċo il-prinċipju ta' prekawzjoni l-grupp tagħna jħossi li dan mhuwiex kompatibbli mal-miżuri tal-direttiva tal-2009 nixtiequkom tirtiraw din il-proposta għall-estensjoni u izguraw illi jisir studju indipendenti fuq il-klassifikazzjoni tal-glifosat u titlob l EFSA eh, Ti pubblika l-informazzjoni kollha disponibli Diġi Santa Eden biex tipproteġġi l-ħajja u ti tiskura li anki ħati ieħor jamelek. hekk. <laughs> Għandna aktar minn 20 kelli. Pedicini. Grazie Presidente. Sa niprofa nitkellem fil-qosor. Inkredibbli imma għal ħranna hawnhekk qudiem ilkom missjoni biex nitolbu japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni biex ma jinġiddux il-glifosat għal 15 sena oħra. E, u għaprezenti f-14 il-birra ġermaniza u mux qiegħed biss fl-ilma e, ta' xmajjar imma qed jitħor anki fil-katina tal-ikel tagħna. U għati li l-Germania u l-EFSA huma konvinti li glifosat miex problema partikolari għal bniedem, però bbażati fuq studi tal-multinazzjonali li għamluħ il-glifosat. Però rivista ta' onkoloġija wara tlet snin eh, b'żbatax l-ekspert sabu li hemm effett immunoloġiku fuq il-bnedmin. U eh, fil-riċerka fuq il-kanser, għalu koll illi dana probabli qed joħloq il-kanser. Il-Kommissjoni qed tgħid li għandu jiġi autorizzat mhux biss eh, għal pjanti imma anki qabel il qabel ma il-ħsat. Allora kif nistgħu aħna nġeddu eh, ħaġa bħal di meta wieħed ikollu anki dubbi fuq il- e fatti li joħloq il-kanser. Kif nistaw, jek għadna edin nistennew il-rizultati u kif nistaw namluħ da jek għadna et nistennew anki l-evaluazzjoni tal-Aġenzija Ewropea. Nistaqsir il-Komissjoni xinu ma l-kondizjonijiet biex naplikaw il-prinċipju ta' uh, prekawzjoni. Dan huwa propju kas illi għanna nużaw issa essur ornano fisem li IMF. E Grazie. President. Em, il-gruppi għedin jamru l-istess oġezzjoniet, għat li l-oġezzjoni tagħna hija differenti. Nishtiqnajt, il-grupp tagħna hija taw biex jidefendi l-interess ta' ċittadinu jgħin l-ambjent u naħseb illi dan għandu jkun iktar importanti mill-politika tal-partit. Kulħadd jaf il-riski ta' glifosat, speċjalment meta l-formula kummerċali tiegħu qed tiġi użata flimkien ma, ma ingredienti oħrajn tossiċi. Il-Kummissjoni għandha titbiet mir-regolament tagħha stess tal-pożizzjonijiet. Uh, tal-istituzzjonijiet. Aħna qegħdin niġġieldu kontra l-reżistenza antibiotika. Il-glifosat huwa konsidrat antibiotiku u hemm anki applikazzjonijiet għal privativi għalih. U edin niġildu fil-Kommissjoni kontra l-użu eċessiv tal-antibiotiċi. Għalix il-Kommissjoni għedha tamlu dan? Nafu li l-kontest xentifiku u speċjali għajar għandu pozizjoni differenti mill-EFSA, hemm dubju u ma għedha għandu dubju ifisser li għandu riskju. Kien hemm fondazzjoni Ġermaniża illi eh, stabilit espożizzjoni iktar olja u anki l-Ombudsman Ewropew tfakkar il-Komissjoni illi huwa importanti li nsegwu l-prinċipju ta' prekawzjoni, speċjalment fil-każ tal-pestiċidi fi klimiħor. Aħna nistennew li l-Kummissjoni għandha tkun iktar kawta u tagħmel eh, evalwazzjoni ġdida tal-impatt bi, kriteri ġodda. Barra minn ġib mwiet illi l lista ta' koformulanti għanda tiġi anki publikata. Pero dan huwa kontra l evaluazzjoni tal-riskju. U pero jider il-Kommissjoni tixtieq tibqa' dejja b'din leġislazzjoni fuq il-pestiċidi, speċjalment il-glifosat. U, u il-proposta ta' soluzzjoni toħrajnija Eh, vitali. Il-Kommissjoni kien imissa tiżgura illi qabel ma tieħu azzjoni eh, il-pożizzjonijiet jerżqu iktar lejn xulxin. Issa sur Demes Maker. Grazzi. Jiena id-deċidejt napoġġi napoġġa l-oġezzjoni fuq il-proposta tal-Komissjoni biex iġeddet l-autorizzazzjoni 15 sena oħra. Il-punti għaj dan. Il-kwestjoni hija jekk u ix kanċerogenu jew le, pero parti dan mem lebda kun sens fuq il-kwestjoni. Skont tefsa il-glifosat mhuwiex karċinogenu. Il-WHO qed tajt illi probabilment huwa karċinoġeniku. Huwa ċar għalija li l-koformulanti hija kwestjoni importanti, hija fattur determinanti fil konklużjoni li ħadu għajark u EFSA. Għajark għamel analizi tal-koformulanti, pero il-punta tluq kien differenti u għed ma jistax eh, għabbelon e, fl-imkien da Il-Kommissjoni e, eh, realizzat dan u koll. Allura, għalix tal-ominin pala koformulant ġi memmus ma din id-deċizjoni u koll. Jina ma nistax nifem għalix il-Kommissjoni id-deċidiet u bat t-proponi il-periodu massimu ta' t tiġdid ta' 15 sena. U naqbel ma' kollegi li għallu ekku koll, liktar ħaġa importanti għalija hija saħħa publika U il-prinċipju ta' prekursjoni għandu jieġi applikat għal daqstant diskussjoni kollha hawnhekk. U anki hemm bżonn irid isiru iktar studi fuq il-glifosat u il-, -glifosat, u il koformulanti l-oħra. Jiena minix qed nikritika li l-lefsa, però u importanti illi e, wieħed janalizza riski b'mod serju u xjentifiku, mhux biżejjed illi nanalizzaw il-sustanzjativi ma anki il-koformulanti. Jena nappoġġa wkoll għal dawk li qegħdin jitolbu l-ekonomik tar ċarezza fuq il ta' ta' effett eh, ta' disruption endokrini. Jena naħseb li hemm problemi għawnek u biex nappoġġaw il-pozizjoni tal-Kummissjoni, għal daqstant nappoġġa l-oġġezzjoni. Il-kellim li tmiss issa. Rajs. Naqbel ma Pavel Pok, dak li għal fil-bidu il-komitat tagħna kull ma jista' jagħmel huwa e, jisħaw fuq din il-problema. U nesprimu l-pożizzjoni tagħna. U dina miex l-ewwel darba li għajmna din kwistjoni fil-Kumitat tal-Ambjent. Jiena wkoll ko-rapporter fuq mhux fisem il-grupp ma fil- uh, idea personali tija, għax il-grupp tagħna huwa maqsum u nispjega għaliex għax il komissjoni Ewropea qiegħda tagħmel eżattament dak li mhux suppost tagħmel. F'dan il kas ta' estensjoni tal-autorizzazzjoni bħala punta tlu użat pozizjoni illi fuqa kella tkun uh, imparzjali Imma il-pubbliku kol huwa alarmat. L-jarka għalet illi illi glifosat huwa iġib il-kanser. E, il rizultati xjentifiċi però mhumiex ċari, però il-Komissjoni hawnhekk edha kategorikament iddeċidi deċidi U aħna qed ngħidu illi mhux il-glifosat biss hawnhekk illi huwa perikulus imma il-cocktail kollu kemmu bil-koformulanti kolla tiegħu. Hemm 500 koformulanti. U l-Kummissjoni hawnhekk qed tipproponi li tipprojbixxi wieħed minn dawn il-koformulanti fisem il-prinċipju ta', ta prekawzjoni. Imma il-prinċipju il ta' prekawzjoni għal koformulant wieħed fuq 500. Ma nistax nifhem għaliex. Mux ta' nirrepeti, irridu nitkellmu fil-qosor, imma dana mhux kuljum jiġri illi naraw illi il-presidenza u l-kommissjoni eh, ma jaqblux u mumiex waħedhom hawnhekk f'dan il-każ. Hemm ħafna membri anki tal-Parlament 243 miljun ta' ċittadin Ewropew anki għajmu din il-kwistjoni u għal din ir-raġuni anki l-Komitat ta' Esperti f'Marzu qalu illi mhux se jkollna maġġoranza kwalifikata u mbagħad għamlu posponew kollox sa' Mejju u kif narajjina ma naħsibx illi nistaw najdu illi din proposta ġiet eh, e blokkata, ma forsi ġiet sempliċement revizjonata. E ma dawk illi iffirmaw iż-żewġ eh, rizoluzzjonijiet edin jistennew illi il-glifosat jiġi projbit mill-lumalada. Dana u għadak li edin. Aħna edin napellaw l kommissjoni eh, biex tirtira din il-proposta u toħroġ proposta differenti. Mm. Għaliex m'għandniex nagħmlu Uh, eh, kalendarju ġdid u namlu phasing out ta' dan il, ta' din sustanza u għanna lista u kol ta' koformulanti. Irridu nizguraw ruħna li qed norbtu fuq l-esperti uh, se nieqaf hawnhekk għandi affarijiet oħrajn, imma qed nara l-presidenza edha tkun daqsxejn impazjenti magħna. Però għadni naħseb illi nistgħu nikkonvinċu lill-Kummissjoni. Jar. Grazzi ħafna sur President, jena nixtieq illi nitkellem fi semissur Delajnen minħabba li xtaq jitkellem iżda minħabba raġunijiet eh, tiegħu ma setax ikun preżenti hawnhekk. U tani idea tal-argumenti tiegħu u ħadd nota tagħhom jiena ħanitkellem fi smu għal di raġuni. Il-verità rridu nerġgħu infittxu għal raġuni nitlob lill kollegi sabiex jerġa' jirriflettu fuq dan kollu rridu nkunu onesti ma' nfusna minħabba li meta nitkellmu fuq studji xjentifiċi indipendenti dawn dejjem jinstemaw tajbin Nista' ikolli ngħid illi dejjem ħajkun hemm studju illi ħajsir sabiex jipprova il-kontra ta' dak illi kien pruvat xjentifikament. Waħna wara l-analiżi tagħna jkolli ngħid illi jiena mhux qed nirrabja mal kommissjonista iżda ikolli ngħid illi fil-fatt nirrabja li kien hemm ħafna nies illi votaw kontra biex iwaqfu din il-mozzjoni minħata l-Parlament Ewropew. L-EFSA għamel evalwazzjoni kbira u kien hemm l-Istitut Ġermani ukoll tal-evalwazzjoni tar-riskju u l-Ġermanja bħala stat membru jemmen, mux maġġet jemmen il-rizultati tal-istitut tal-evalwazzjoni tal-riskju ta' pajizu, din hija xi ħaġa li tħassibni u jekk aħna qegħdin naraw illi fil-fatt dan l-element irid jitneħħa. E, jiena fil-fatt naħseb li interessanti li ħna din naraw li Florina qed tinstab ukoll elementi ta' dan il-glifosat u li qed jinsabu traċċi anka fl-ilma tajjeb għax-xorb. Jiena allura naħseb li jekk nqablu l-ilma tajjeb għax-xorb ma traċċi li jinsabu frurija ma naħsibx li d-dinja xi ħaġa li tagħmel sex sens dan il-kuntest apparti minn hekk jiena nixtieq illi konna dibattitu bażat fuq il-fatti, nixtieq illi aħna innaħsbu kol fuq il-prattika rridu nsibu soluzzjonijiet li jistgħu waslu għall-implementazzjoni tajba fil-prattika rridu nqisu dan kollu, apparti minn hekk eh, il-kollegi qegħdin jgħidu ara forsi m'hemmx problema jekk nimxu hekk minħabba li jekk dan l-element ħajkun projbit ħajkun hemm xi element ieħor, iżda jiena naħseb li dawn l-elementi jekk ħajkunu projbiti mhux biss ħajkunu iktar għaljin għal eh, bdiewa iżda hemm ukoll ċertu konsegwenzi għall-ambjent li ħasbuna u jinkwetawna. U anka il-kollega Delae għalna u jiena nisħaq miegħu wkoll hemm bżonn li jkun hemm diskussjoni bbażata fuq il-fatti u naħseb li l-proċedura tat-teħid ta' deċiżjonijiet illi sir bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri jiena naħseb illi l-ewwel għandu jintem dan il-proċess. Umbagħad aħna nkunu nistgħu naraw x'tib ta' pozizjoni nistgħu nieħdu u naraw x'ħajkun projbit u ngħidu illi aħna eżempju jekk aħniex favur jew kontra u biċ mux mhux noqogħdu neħbew l-astenzjonijiet. Ningrazzjak. Thank you very much and now Miss Gerling. Grazzi ħafna Njura Gerling għall-ICR. Grazzi ħafna, Sur President Lorna, jiena nixtieq ngħid illi huwa ċar illi hemm ħafna nis li għedin ninkwetaw ħafna fuq l-effetti negattivi tal-glifosati, forsi xiftit minnom nifimom sew u ftit tassib jħor ma nifmux, per jena naħseb li Naħseb li naqbel ma dak li qal is-surpot, naħseb li qed jispjegu ruħu tajjeb ħafna u naħseb li xi ftit minn dawn li qegħdin jappoġġaw din il-ġlieda qegħdin jisqu wisq fuq din il-ħaġa u naħseb li dan jaħdem kontrihom ġifieri nżommu ċertu relattività u ċertu proporzjon f'din id-diskussjoni. Jina naħseb illi dak illi għanna għawek ma nistax nippoġġaħ minħabba li ma naħsibx illi huwa preċiż jiena u l-grupp tiegħi naħsbu li rridu nanalizzaw dak li qed jiġi però jiena xbajt nisma' li lefsat tilfu l-kredibilità jiena ma naħsibx li laqqas meta aħna tkellimna fuq eh, eh, elementi ġodda fejn lefsa kienu qegħdin jitkellmu kontra dak li kienet qed is-soċjetà kollha u xjentisti hemmhekk all right ma kienx problem iżda issa illi aħna maħniġ edin naqblu mal lefsa din nejdu li huma tilfu l kredibilta tagħhom. Jiena naħseb li dan mhuwiex veru lefsa analizzaw dan l-element attiv u waslu l-konklużjonijiet tiegħu taħħom anzi, jiena naħseb illi aħna qegħdin inħaltu l-affarijiet meta qed inqablu il-glifosat ma' mal-IRC. Naħseb illi aħna fil-fatt mhux biss ma deċinejniex nappoġġajna eh, nappoġġaw dak li qed jintqal, iżda minħabba il-raġunijiet konkreti, pereżempju il-punt wieħed din nitkellmu fuq l-effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem tal-annimali. Dan mhuwiex veru u mhuwiex laqqas veru il prinċipju ta' prekawzjoni mhux qed ikun implementat. Il-prinċipju ta' prekawzjoni mhux daqshekk sempliċi illi jekk ikun hemm il-possibilità li xi ħaġa ħadd tiġri jkun hemm proibizzjoni awtomatika, le jkun hemm iktar approċċi bilanċat ta' evalwazzjoni. Ma naħsibx laqqas li nistgħu ngħidu illi dan jgħati imur kontra l-implementazzjoni tal-regolament, jina naħseb illi dak illi għedin res resqu din il-mozzjoni rizoluzzjoni hija li jevitaw li jkun hemm din il-proċedura illi tgħid mod effettiv li dan ħajkun ta' għatta implementazzjoni li ħajdeċidu dwarhom dwaru l-esperti, l-esperti għadhom ma tkellmux fil-pubbliku veru li kellhom diskussjoni bejnietom iżda għadhom ma waslux għal konklużjoni tagħhom. Ġifieri, jekk għandna ħan nitolbu lill-Kummissjoni sabiex jirtiraw ir-regolament ta' implementazzjoni naħseb li huwa prematur u ma jagħmilx sens laqqas. Jekk aħna nitolbu li kunem evalwazzjoni tal klifosati u li jistabilixxu timetable naħseb li laqas mirja xi ħaġa li nistgħu nsaqsu minħabba li huma diġà qalu li l-evalwazzjoni qiegħda ssir u t-timetable qiegħda hemmhekk ukoll. emmin ijat jirġizjoni li ilek titkellem, maħna ma għafnix il-kellim ta' qablek ma insomma. Grazzi aħna dwar il-talba l kummissjoni sabiex eh, terġa' tagħmel ir revizjoni tal-introduzzjoni tal-, glifosati, kulli nejt li din il-ħagġa diġà tassim il-Komissjoni, kulli nejt li dawk li firmaw mozzjoni riżoluzzjoni forsi laqqas Eh, rawa din il-ħaġa l-aħħar talba naħseb illi naqbel il-ħames talba naqbel magħha waħda minnhom għalmenu aħjar mix-xejn istaw is waħda dwar it-testijiet jiena naħseb li din xi ħaġa ma tagħmilx sens jekk aħna ma nistabilux l-MROs u Nixtieq illi nkun nistgħu u s-sibiet tagħna b'mod li għamil sens u ngħidu li veru hemm bżonn li aħna niddubitaw u navalwaw eżattament l-effetti li jista' jkollu glifosat, però l-mod ta' kif fasla l-mozzjoni riżoluzzjoni hija xi ħaġa li hija redikola. Grazzi. Grazzi ħafna sur President. Jiena nixtieq ngħid li fiħdan il-grupp tal-għalde aħna kellna diskussjoni llum wara nofsinhar għatna ma ħadniex pożizzjoni jekk ix favur jew kontra it-tneħija ta' glifosat, però jiena naħseb l-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq fatti xjentifiċi mingħajr ma nqogħdu nazdu dak li joġobna l-iktar. Jiena naħseb li l-Kummissjoni iva għandha tagħmel evalwazzjoni u għandha twieġeb il mistoqsija ta' dan il-Kumitat, però madankollu nixtieq illi nressaq kumment personali, ġifieri illi l-projbizzjoni tal-glifosati jista' jkollha effett negattiv ukoll fuq is-settur agrikolu minħabba li s-settur agrikolu għal iktar li qed juża dan l-element kimiku u ma jafu sew kif din tista' tolqothom ħażin din il-projbizzjoni u iċ-ċittadini u kollu ma daqxejn inkwetati fuq għadim minħabba li hemm ħafna aktar bdiewa u ġardinara li qegħdin japplikaw ukoll għal-għajnuna għal-ġestjoni u dina xi ħaġa li hija mit-task force u mill-kummissjoni mela x'ngħidu fuq eh, dan it-tip ta' din tip ta' ġestjon. Ġifiri l-użu tal-erbiċiti meta vera jkun hemm bżonn u ma jkunx hemm alternattiva oħra. U hemm metodi ta' kif wieħed jista' jnaqqas l-effett tal-erbiċiti u dan huwa l-iktar punt li rridu nanalizzaw aħjar nagħmlu hekk milli nintroduċu proibizzjoni ta' ċertu pestiċidi jew erbiċidi minħabba illi l-bdiewa u l-ġardiner għandhom bżonn li jkollhom fuq xiex jisserħu. U ma jistawx, ma nistawx naħdulhom prodott u ma ntuhomx metodu alternattiv. Jista' jkun li mbagħad jispiċċaw jużaw prodotti li jista' jkunu għar għas-saħħa tal-bniedem, per eżempju il ħru ta' ċertu ħaxix ħażin illi jista' jkun ta' dannu għall-ambjent, li jista' jirilaxxa ħafna toss elementi tossiċi fl-ekosistema, ġifiri irridu naraw xa tkun l-alternattiva u nqisu wkoll l-effetti soċjo-ekonomiċi ta' proibizzjoni. Fl-Unjoni Ewropea nistgħu nipprojbixxu l-glifosati iżda mbagħad xorta ħajbqgħu jintużaw mill-pajjiżi terzi allura din tista' tkun ta' dannu kemm mal mi kif ukoll għas-settur agrikolu. Isur Liza, Iva, grazzi dinja diskussjoni kontroversjali diffiċli, nixtieq li nitkellem fuq punti li naħseb li dwaru l-kol kemm aħna naqblu u minkejja il-problemi kollha nistgħu ngħidu li naqblu wkoll il-kump Pjun jgħat jgħid li tallow mine għandha tkun projbita mbagħad il-byproducts l-oħra li fil-fatt jużaw dan l-element kimiku għandhom ikunu analizzati. Din hija xi ħaġa li verament hija bżonn juża fis-sena 2012 jiena lill-Kummissarju Dalli u l-Potoċnik ta' dak iż-żmien dak iż-żmien il-Kummissjoni laqas ma kien konvinta daqshekk fuq dak li għandu jsir, però naħseb li dak li qed isir issa lura jirrappreżenta progress minn dakinhar law. Kif qedtilkom din hija diskussjoni diffiċli u nixtieq ngħidilkom ukoll li forsi il-Kummissjoni Eh, taw l-impressjoni ħażina illi dan l-element tal-glifosat ma jippreżenta l-ebda periklu għal ħadd. Issu tista' xorbu bħal ilma mu ħajamillek xej, però mhuwiex veru. Irridu naraw li nagħmlu analiżi sewwa tal-konsegwenzi negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, iżda għandna jkollna perjodu ta' phasing out illi mandux wassal għal proibizzjoni eh, kompleta jew kella li f'daqwada ħan nibdlu s-sistema agrikola Ewropea u kollha ħassir bidja ehm, organika. U s-suġġett li semma wkoll illum huwa illi jekk aħna naraw illi ħanamlu proibizzjoni xi ta' dan l-element Jiena naħseb li dan jekk aħna mhux ħantulhom huma aħna huma ħajġibuh minn x'imkien ieħor u ħampun kuna timpoġġom u koll fi svantaċ kompetittiv. Apparti minnek jien nasab li qabel il-plenarja rridu nitkellmu fuq kompromessi li huma possibbli. Fl-opinjoni tiegħi forsi nistgħu naħsbu fuq periodu ta' 15-il sena nagħtu każ. Rridu naraw kif nistgħu nippreċissaw dan kollu minħabba li hemm ħafna elementi oħrajn koformulanti li qegħdin jintużaw allura wkoll iridu nqisu l-kampijiet ta' applikazzjoni jekk aħna nistgħux nilimitaw dan kollu għal livell Ewropew jew inkella ħnixħa nestendu il-permess li ħarġ għal 15-il sena oħra. Jiena naħseb ukoll li jekk aħna ħnejdu iva jew le żgur li maħnunx ġustifikaw il-kumplessità ta' dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Girta Iva, grazzi jiena naqbel illi kull darba illi aħna jkollna dan il-punt għad-diskussjoni jekk aħna ngħidu jekk aħna naqblux iva jew le ma din dan is-suġġett dinja xi ħaġa simplistika wis ikolli ngħid illi dwar il-proibizjoni forsi kont nistan inħeba wara astenzjoni unbat l-istati membri kellom jihdu id-deċizjoni huma u anke f'dak antu xaqsam il-pajjiż tiegħi d dejjem l-impressjoni ruħi illi meta jkun hemm żewġ ministeri li jkunu involuti l-ewwel ħaġa li jagħmlu jkunu li jastjenu mill-vot u ħadd ma jkollu opinjoni f'daqqa waħda, però jiena naħseb illi kemm il-Kumitat tal-Esperti kif ukoll l-EFSA qalu li l-Unjoni Ewropea bħalissa tinsab f'sitwazzjoni diffiċli u naħseb li din il-proċedura m'għandix tari ma naħsibx li jagħmel sens illi nresqu qoddim dan l-argument li tkun ippreżentatu li l-istudju tal-EFSA irnirdubitawhom kompletament il prodotti aħarin illi fihom il-glifosati wkoll għandhom ikunu inklużi f'din il projbizjoni jiena kelli l-impressjoni wkoll li l-Kummissjoni qalet ara fil-Parlament Ewropew erġajna eh, weħilna din joħolqu l-problemi, din mhux dam mhux element kimiku li jista' joħloq problemi eccetera, rġajna bl-istess storja, pero jena naħseb li l glifosati jiva vera jistaw jkollhom ehm, kawzi negattivi fuq il-ħajja tal-bniedem. Jina naħseb illi jekk nistaw niprovaw li jem eh, traċċi din hija xi ħaġa negattiva anka fil-każ tal-marda tal-BSC. Aħna wara konna edna ara kien hemm eh, eh, traċċi u l-effetti negattivi jiena naħseb illi fil-fatt rridu naraw illi nibdlu il-proċedura u ma namlux dannu l l-Unjoni Ewropea u laqas l-Istituzzjoni Ewropea li għanda reputazzjoni jiena naħseb li għanna jkollna daqsxejn ta' raġunament differenti għad għandna l-possibilità nivvutaw favur jew kontra ħalli nibatu sinjal politiku illi ħajkun iktar fuq il-proġettura u jkolli ngħid illi għal din raġuni it-talba għandkom fil-din mozzjoni allura għandkom tifutaw furja fl-opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna Sur Farja, grazzi. Grazzi, Sur President. Hekk kif qal kollega mill-PPE, aħna għandna bżonn li konna dibattitu serju ħalli tittieħed deċiżjoni oġġettiva. Din hija xi ħaġa illi kolli ngħid hija diffiċli minħabba li dan huwa suġġett li joħloq kontroversja. L-ewwel dak li aħna għandna hekk hija l-fatt li għandna xjentisti l-istati membri u l-efsa li mhumiex qegħdin jaqblu minħabba li qegħdin jgħidu li dan il-glifosat din is-sustanza attiva edha tkun analizzata minar il-fett ta' koformulanti u l analizzata motiħor. L-efsa edha t-prezenta rizultati taħħa u għattejt li dan l-element attiv mhuwiex qed iwassal sabiex jikkawża l-kanċer u lej l-IARC qegħdin jgħidu l-oppost. Ġifieri dawn huma riżultati differenti ħafna u l-istudju ta' WHO li kien ħafna iktar wiesa jgħat jikkonkludi li l-glifosat jista' jikkawża l-kanċer. U aħna nixtiequ nkunu nafu xħanemnu, lil min ħanemnu, aħna maħniex xjentisti, maħniex esperti, aħna dinaw hekk sempliċement biex niddefendu il saxħa tal publiku Għanna bżon nibbażaw rihna u raġunijiet tagħna fuq il-fatti xjentifiċi. Waħna anka fuq l-implementazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni rridu naraw li din is-sustanza ħatkun edha tintuża iżda jekk ħajsirek ħajkun qed isir bbażi tal-provi xjentifiċi. Aħna ktar mħawdin issa milli konna ftit xurilu ikolli ngħid. U dan kien minħabba dak li ġara wara dawn il-diskussjonijiet ta' kontroversja fil- fid xjentifika, jkolli ngħid li ma tantx avvanzajna, issa meta qablu ruħna ma ftit meta konnedna illi għandna bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt wisa kemm jista' jkun ħallitina l-informazzjoni kollha ħalli nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni informata. Jiena naqbel ma di, minħabba jekk qed nitkellmu fuq l-estensjoni tal-użu tal-glifosat tal-15-il sena oħra dan jista' jkollu implikazzjoni serja ħafna fuq is-saħħa tal-pubbliku allura aħna obbligati illi nieħdu deċiżjoni li tista' tipproteġi bl-aħjar mod is-saħħa tal-pubbliku għabbażi ta' pariri deċisivi li ġej komunità xjentifika u aħna m'għandniex fidejna l-elementi u l-fatti kollha li jistgħu jippermettulna illi aħna nieħdu deċiżjoni bil-kuxjenza nadifa jien ma ninsabx ma jkolli ma nistax ngħid li ninsab sitwazzjoni nista' napprova l-estensjoni tal-użu ta' dawn il-prodotti għal 15-il sena li ġejjin ma nistax ngħid le li naħsebek. Grazzi jiena l-ewwel nett nixtieq ngħid grazzi lill-istati membri li waqfu din il-proċedura minħabba l-estenzjonijiet tagħhom minħabba li dak illi qegħdin jipproponu il-Kummissjoni ġifieri li jkun hemm limitazzjoni tal-użu ta' dan il-prodott iżda 15-il sena oħra jiena jkolli ngħid li ilna diskutu dan kollu aħna għal sentejn Saħ u naħseb illi dak li qed l-IARC għandu jittieħed bis-serjetà. U jekk aħna qed nillimitaw l-użu għal 15 sena dan ifisser li kull bidwi meta fil-fatt ikun qiegħed jiżra' ma jkunx jista dejjem juża dan l-erbiċid, iżda jista' jkun illi allura jekk jużah dan ma jkunx jista' jmissu, iżda jista' jkun li xorta waħda ħajasal fil-katina tal-ikel. U jekk per eżempju kun hemm xi bidwi illi e, jkun qatt ma xtara xi pestiċidi u jmur jixtri xi ħaġa li jkun fiha dan l-element, Eh, eh, xortu għada li tista tinfirex din il-ħagġa mħabba li tintuża eżempju fil-ġonna ta' din il-persuna. Jiena naħseb li din hija kwistjoni li hija dependenti ħafna jekk aħna nistgħux nippermettu dan għal 15-il sena li ġejjin. Jiena nixtieq ringrazzja dawk l-istati membri li waqfu din il-proċedura u tant għandna inkwiet illi qiegħed jinħass mill-pubbliku tant qegħdin jappellawna ċittadini sabiex aħna nitkellmu fuq hekk li verament jiena ħass nimqanqal li nagħmel xi ħaġa. Apparti minn hekk jiena ma naħsibx li l-opinjoni tal-efsa m'għandix rwol jew mhijiex valida. Kien hemm ħafna studji tal-biodiversità anka li kienu fuq eh, il-perċentwal, l-użu ta' perċentwal partikolari ta' tal-art, per eżempju, dinja xi ħaġa li tista' tkun problematika. U naħseb illi din il-limitazzjoni fl-użu din jiex ħagġa ħaġa ma nistax niġġustifikaw apparti minn hekk jiena nixtieq ngħidha biċ lil dawk li qegħdin jgħidu li m'għandniex alternattivi oħrajn li mhuwiex veru kien hemm xi mijiet ta' eluf ta' bdiewa li għandhom verament bżonn dan il-glifosat iżda parti minn hekk jiena naħseb illi qegħdin ngħidu illi kien hemm xi 70 fil-mija Eh, illi kienu edin jgħidu illi kienem alternativi oħrajn u li jekk ma jintużawx dawn l-RPG il-produzzjoni agrikola ħad tkun irħas għal bdiju ġifiri jena naħseb illi apparti mill-protezzjoni tal-klima jena naħseb illi nistaw namlu affarijiet iktar favur l-bdiwa minħabba il jekk ma jużawx dan l-erbiċida jista' jkun li huma tkun għandin fuq inqas fil-produzzjoni agrikola. Ġifieri hemm alternattivi u jiena naħseb illi din ir-raġuni ekonomika li għadha tissemma jiena naħseb illi dawk il-bdiewa li għadin jgħidu li jistgħu jserħu biss fuq l-erbiċidi aħjar imorru jitalmu mill-ġdid kif għandhom jikkultivaw l-art ikolli ngħid minħabba li hemm alternattivi iva mela le u jiena jkolli ngħid ukoll illi anka meta jien ma nkunx nista' nwaqqaf il-projbizzjoni, jiena naħseb li għandu jkun hemm ukoll limitazzjoni li tkun stretta ħafna u mhux hekk kif tkun proposta sa mill-Kummissjoni ma naħsibx li hija possibbli fil-situazzjoni li qegħdin bħalissa. Issa jkolli ngħid li anke fuq il-proċedura mhijiex trasparenti u hemm u koll l-istudju tal-IARC li għal qal publiku, l-istudju tal-EFSA ma kienieċ publika, l-ura din hija xi ħaġa tista' taħdem kontrihom. Grazzi Sur Parnio. Grazzi kollegi. Xie, kalma fil-qosor. Mela tajjeb li nfakru fil-Kumitat tal-Ambjent illi għanna l-ewwel rebħa kontra Monsanto li ilhom jivvelenawna għal 20 sena b'dan il-glifosat li huwa magħruf ukoll bħala Roundup. Dan tajjeb illi nsemmuh u li nsemmuhom il-kumpaniji, nsemmu il Monsanto għaliex din hija l-kumpanija li għal snin twal kemm hawnhekk kif ukoll madwar id-dinja ilha tpoġġi pressjoni fuq kulħadd ban wieħed li tagħmel iktar profitti, tagħmel iktar flus. Ma rridux ninsew illi meta qed nattakkaw din il-kimika, nattaw il-glifosat, il-roundup, mela aħna qegħdin nattakkaw l-eru tal-eżistenza ta' din il-kumpanija għaliex dan din il-kimika tirrappreżenta 40% tat-turnover ta' din il-kumpanija, tal-flus ta' din il-kumpanija. Għalhekk meta għandna situazzjoni bħal din qudiemna tista' twassal għal attitudni li mhix etika għal membri parlamentari. imma li forsi nkunu qegħdin inwiġbu għal interessi ekonomiċi u finanzjarji minħabba li dik il-kumpanija tkun qed tagħtina ċertu appoġġ. Għalek li l minn dak kollu li ntqal minn ħafna kollegi fuq ir-riski li qed nieħdu hawnhekk mingħajr ma rridu qed nieħdu dawn ir-riski għanna 150 u 1000 lata ta' din il-kimika li qed tintuża madwar id-dinja. semma ukoll minn Peter Liza illi l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa qed tgħidna li din hija kimika karsinoġenika. Imma għandna l-lefsa li qed tgħidilna li le mhux dan mhux minnu. Kellna studju, kellna opinjoni, ħriġna opinjoni ibbażata fuq numru ta' studji li kienu iffinanzjati mill-industrija tal-agrikoltura. Għaliex kieku kif sta tispjega kif 73% ta' dawn l-esperti li parteċipaw f'din l-opinjoni ma nafux minn huma għalek mannix inwarbu il-possibilta li jista' jkun li dawn ir-riżultati ġew affettwati, ġew influenzati għalek xogħol li rridu namlu aħna huwa illi nikkundannaw din it tibta ta' imġiba. nafu li dan jista' jkollu effetti serji fuq is-saħħa tal-bnedmin fuq is-saħħa ta' ċittadini Ewropej u m'għandniex inkomplu nesponu ruħna għal din il-mistħija fil-futur għax ma nkunux iddefendina dawn l-interessi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena segwejt b'interess din id-diskussjoni. Jiena fil-fat ikolli ngħid f'dawn l-aħħar 20 sena kont qed nara illi l-użu tal-glifosati ma konċet kontet nevitaw naħseb li fl-20 sena li ġejja laqqas maħanor nużom iżda Ikolli ngħid li din id-diskussjoni jiena mtanġet nefimma nifhimha kuntat mal-Monsanto u għal 14 sena sħiħa ma kien hemm l-ebda diskussjoni fuq eh, kemm jista' jkun velenus l-element tal-glifosat jiena jkolli ngħid li din diskussjoni ma nafx minn fejn spuntat jiena 14-il sena ilu jintuża dan l-element u xejn aħna ma ma smajna anke fuq eh, kif kien ġara l-attraksjen u dak illi fil-fatt kien jgħat jenat u dak li kien jiswa 38 mark ġermani un bat kienet jgħat 10 mark li u meta f'daqqa wahda il-permess u il u drittijiet tal-proprjetà intellettwali jiskadu, mbagħad tibda tinqala diskussjoni. Jista' jiena naħseb illi fil-Ġermanja wkoll għandna l-Istitut l evalwazzjoni tar-riskju u il-President Hensle għamel intervista ma' gazzetta lokali u għalu li l-glifosat għandu l-iktar għandu l-istess effett negattiv bħal mer li jintuża għal liker ġifiri skont id-doza. Fil-Ġermanja l-istennija tal-ħajja fis-sena 1900 kienet 38 sena. U ma nikolli ngħid li mingħajr il-kimika żgur ma sajn ix naslu fejn wasalna llum, u issa wasalna fi stadju fejn il-pensjonijiet irridu il jamlu tajjeb għan-nies li qegħdin jgħixu għal ħafna tfal jiena jkolli ngħid insomma illi il-valur permess anka l-użu tal-glifosat fil-birra naħseb illi min jaf jiena jaf li jiena minn Bayern u naħseb illi fil-fatt dan l-element dan il-limitu huwa veru li huwa hemmhekk iżda m'hemmx ukoll il- testijiet li qegħdin hemmhekk sabiex dan ikun jista' jitneħħa dan il-limitu u il-President Hensle qal illi id-doża eh, jekk wieħed jixrob ħafna birra kull jum jista' jkun illi l-birra ħad tkun iktar ta' dannu mill l-ammont ta' glifosat li jkun hemm fil-birra għall bniedem u um, il-President Hensle għal għalfejn eh, għal għalfejn mhuwiex inkwetat li qed jinsabu fit-traċċi tal-glifosat għalli kikun ninkwita li kiku ma jinsabux florina dawn it-traċċi sa jinsabu ximkien ieħor fil-ġisem għax dan ikun ifisser li l-ġisem ma jkunx qiegħed dawn l-elementi. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li timpressjonati li f'daqqa waħda wara 14 eh, sena qegħdin nagħmlu din id-diskussjoni. Jiena nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni jekk hemm xi eh, riżultati dwar il-glifosat jew nkella elementi oħrajn li kimiċi li jintużaw fil-bidja li ma li huma iktar perikolużi jien vota kontra din il-mozzjoni minħabba din il-mozzjoni hija spunt minnaħa tal-NGOs u aħna ma nistgħux nibqgħu eh, nkunu influenzati b'mod estrem mill-NGOs. Grazzi. Danke, Herr Vorsitzender. Viele Grazzi ħafna, Sur President, diġa kien hemm ħafna affarijiet li semmew jiena nixtieq ngħid fejjina favur il mazzjoni ta' riżoluzzjoni maħabba li naħseb li l-prinċipju ta' prevenzjoni aħna għandna l-obbligu li nimplementaw. Jekk hemm dan l-inkwiet li qed ikun ippreżentat u kien ippreżentat bosta drabi, jiena naħseb li rridu nieħdu bis-serjetà lil dawn in-nies li huma inkwetati. Jiena nixtieq ngħid li l-Monsanto mhux biss qiegħed jipproduċa l-glifosati iżda anka elementi oħrajn ta' pestiġiti u erbiċidi li fejn qed insibu wkoll ċertu elementi kimiċi li qegħdin ipoġġu pressjoni kbira fuq l ekosistema sistema dan biex nejdu mod diplomatiku maħabba li jagħmlu effett negattiv ikbar minn hekk. Apparti minn hekk u ukoll ċertu elementi kimiċi wkoll b'mod indirett u aħna qegħdin naraw li permezz tal-produzzjoni tal-laħam u trobbija tal-annimali fejn minħabba li aħna nimportaw anka l-alf edin naraw li aħna m'għandix idea konkreta wkoll tal-ammont ta' glifosat li qed jintuża għal sabiex jitkabbar l-alf għall annimali u dan u kol xortu waħda jintasab fil-bniedem għal din raġuni jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħalli naraw jekk għandix tip ta' proċeduri li jistgħu ituna eh, idea konkreta ta' dak illi fil-fatt huwa permess anke fil-pajjiżi terzi mħabba nistax naslu l-proibizzjoni hawnhekk u mbagħad inħallu l-pajjiżi oħrajn jagħmlu li jridu xorta jaffettwawna. L-Onorevoli Xerpirik. Grazzi. Tassew, Palissa fil-għanda diskussjoni fuq dan kollu fuq il-fatti xjentifiċi. Saraw ħafna diskussjonijiet, il-Ministru Van Dam fisem il-Soċjalisti fil-Parlament għal li qed isir diskussjoni. E, dan importanti ħafna għall-agrikoltura. Din il-glifosat ilu jintuża l-ħafna snin u jekk jiġi użat brata normali huwa mhux taħsara. Aħna neħtiġu li kell imma neħtiġu wkoll li kollna e, saħħa tajba. Għalhekk għandna nħarsu anke il-kummissarju tagħna. Il-kummissarju tagħna il-ġimgħa l-oħra dan is-semmejn ukoll fil-Kumitat tal-Agrikoltura u qalilna illi jikkonsidra kollox irridu nkunu kapaċi nafdaw il-lefsa, irridu nkunu kapaċi nafdaw din l-aġenzija biex tatina eh, il-konsultazzjoni tagħha. U nieħdu azzjoni skont ma tajdilna efsa dan, għalu ċaru tont. Għalek, naħseb illi għanna nħarsu lejn il-produzzjoni tal-ikel, is-sigurtà u xjenza. Min minn ħan nissimaw? jiena stess imħasba, kont imħasba imma l-kommissarju konvinċini il-ġimma l-oħra mistax il-sena dan huwa periodu ta' żmien twil. Kien hemm ukoll minn għal dan ma nafux ser jiġri fi żmien 15 sena u il-fatti għandhom jiġu ippubblikati wkoll din hija ħaġa oħra li nixtieq li ssir. Grazzi tassew l-Onorevoli Charles de Mosse. Grazzi tassew, Sur President minnaħħa tal-Kommissjoni qed tissir din ir rakkomandazzjoni fuq il-glifosat il-fatt li l-emsa u l-ħu qed jevalwaw din il-kimika b'mod differenti iġelna naħsbu ftit jekk għandniex napprovaw jekk għandniex il-kimika jew le. Iva qed jużaw metodoloġiji differenti l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tuża evalwazzjoni e, mod u l-efsa tevalwa l-sustanza innifissa. Iżda it-ħassib tagħna jirrigwarda s-saħħa ta' ċadini tagħna u l grupp l-iktar dajfa, inkluż it-tfal, għalhekk jiena 100 fil-mija illi ikollna studju iktar dettaljat U ma nistawx aħna n-nastendu għal 15 sena jekk ma nafux dan il-kimika ijiex karċinogenika jew le. Grazzi tassew. Naddu għall onorevoli Peter, grazzi tassew jiena u kol bħal bosta kollegi oħra imħazba. Il-studji il studji li seħħew fl-2014 u rew illi hemm riskju mżjud ta' bisa Li hija forma ta' non-Hodgkin kilofoma. Dan wera li hemm iktar ċans li tiżviluppa din il-marda sar żduġ dettaljat fl-2003 ta' mit kas li 17 biss minnhom kienu dettaljati. Il-riċerka, l-Aġenzija għal riċerka Internazzjonali tal-Kanċer kategorizzat il-glifosat bħala element karġinogeniku fl-2013 u l-Aġenzija ta' Kalifornja għas-Saħħa u kol ħarġet avviż illi għandhom lan illi iżidu il-klifosat mal-lista ta' kimiċi li huma meqjusa bħala karċinoġeniċi. Jider illi dan is-suġġett jaħtieġ li jiġi indirizzat bċertu kawtela. Hemm ukoll evidenza xjentifika illi għandu jittieħed il-prinċipju ta' prekawzjoni. Jiena sorpriża bil-proposta tal-Kommissjoni li nestendu nistendu għal 15 sena ma jidirx li huma qed jikkonsidraw ir-raġunamenti kollha li semmew il-kollegi tiegħi u anke li qed nrestaq jiena stess. Fil-rigward ta' kemm nafu ta' x'nafu dwar kemm huwa velanus jidher illi l-glifosat m'hemmx biżejjed riċerka dwaru. il-ħsara li jista iwassal għalija tista biss tiġi studjata fuq, fuq periodu twil ta' żmien. Jiġifieri għalhekk għandna noqogħdu attenti għandna nkunu nagħdu prekawzjoni. Din il-kwissjoni tal-glifosat hija waħda importanti ħafna għaliex hija wkoll marbuta ma' organizmi ġenetifikament modifikati ġenetikament modifikati u jista' iwassal għat-tolleranza ta' ċertu glifosati. Għalhekk naħseb din hija raġuni għalfejn fl-opinjoni tiegħi qed jitnaqsu l-effetti ta' ħsara li ħalli glifosat fuq is-saħħa tal-bniedem. Grazzi l-Onorevoli Brannan. Grazzi Sur President. Jina Hawnhekk għamilt nota. Il-ħamsa skwad fl-21 ta' Marzu fejn l-aktar li smajt raġunament bla sens. Qed ngħixu iktar, mela il glifosat mhux problema. Mela l obezita mhux problema, għax kulħadd qed jgħix iktar, il-kanċer mhux problema, għax kulħadd qed jgħix iktar. Mela l-ebda marda mi problema għaliex kulħadd qed jgħix ħajja itwal u għalek għanna naraw xem eżattament fl-ilma fil-Bavarja għaliex jidher li hemm xi ħaġa pjuttost ħażina għaddejja fl-ilma fil-Ġermanja. I'd just like to go on record to say I'm in support of uh, this motion. Mela jina nixtieq ngħid li jiena favur din il-mozzjoni u imħasseb ukoll fuq il-kwissjoni tar-residwi, residwi fl-ilma ħamrija, ikel, xorb flawrina fil-ħalib tal-ommijiet din hija ċara ta' tħassib ħafna għalina jekk dan huwa minnu. U għalhekk naħseb li għandna naplikaw il-prinċipi ta' prekawzjoni. Kif qalu ħafna kollegi l-evidenza xjentifika hija meħtieġa. Għandna evidenza li mhix qudiemna, din mish ħaġa li tgħinna u apparti minn hekk qed ikun hemm iktar reżistenza għal glifosat f'ħafna ħaxix ħażin u għalhekk naħseb issa wasal il-waqt illi eh, inwaqfru użra glifosat. Grazzi tassew. Issa, għanna il-Kommissjoni Sinjura Julika għandek ħafna mistoqsijiet xi twieġeb. Iva tassew, grazzi Sur President u grazzi tal-opportunità li qed tagħtuni biex inwieġeb il-mistoqsijiet li qed ressa il-Kumitat MV u biex niprovdu wkoll kjarifika għal ħafna mill-punti li tqajmu. Il-Kummissjoni wkoll taraf illi glifosat huwa ta' tħassib ukoll. Aħna dan anke narawh mid-dibattitu li jsir fil-pubbliku u tajjeb għalhekk illi nispjegaw bl-aħjar mod possibbli dan il-proċess involut mela. Nixtieq billi infakkar illi aħna bħala kummissjoni edin hawnhekk fil-kuntest tal-qafas leġislattiv. Il-rezoluzzjoni 1107 tal-2009 li l-Kummissjoni trid tirrispetta dan qed jagħtina il-qafas li fih għandna naġixxu u kif nanna nimxu f'dawn il-proċessi kollha ta' tiġdid ta' dawn it-tip ta' sustanzi. Abbażi ta' din il-leġiżlazzjoni 1107 inqisu illi il-qafas regolatorju Ewropew u l-proċess regolatorju Ewropew huwa wieħed trasparenti u b'saħħtu u juri wkoll l-atturi kollha rilevanti f'dan il-proċess. Għalhekk nixtieq infakkar fil-proċess regolatorju u l-erba passi importanti li għandhom jittieħdu f'dan il-proċess. Fl-istess ħin dan għandu ukoll juri li ma huma l-atturi l-aktar importanti f'dawn l-istadju differenti mela l-ewwel għandna l-evalwazzjoni ta' sustanza attiva mill-istat membru. Dan is-sema diġà illum fil-kas tal-Germania, l-BFR. Wara ikollna revizjoni peer review mill-lefsa u mill-istati membri kollha. U dan wassal għall-opinjoni li tiġi adottata mill-awtorità. Dan il-proċess ta' peer review wassal għal ftejn ta' 27 mit 28 stat membru ġifiri kienem ftejim u jistafas l-autoritajiet nazjonali dan il-proċess ta' peer review huwa ibbażat fuq linji gwida regolatori u anke fuq ir-riċerka attwali u tikkonsidra wkoll il-komment tal-esperti mill-istati membri kollha mill-EFSA u anke għabbażi ta' konsultazzjoni pubblika li ssir fuq l-evalwazzjoni ta' kull stat membru, għalhekk huwa proċess wiesa u dettaljat. Wara dan l-istadju naslu imbagħad għand il-Kummissjoni l-EFSA tasal sanant il-Kummissjoni u l-Kummissjoni ta' ta tanalizza l-evalwazzjoni li tkun għamlet tlefsa u toħroġ b'posta deċiżjoni għal rifjuti u l-approvazzjoni tal-kimika f'dan il-każ, il-Kummissjoni qed tipproponi illi il-sostanza tiġi mġedda. Il-deċiżjoni tiġi diskussa mal-esperti tal-Istati membri li jistgħu jivvotaw fuqha. Sissa għadu ma sarx vot u għadna għaddejjin fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni. Dan għadu ġi diskuss mill istati membri u din deċiżjoni tista' tinkludi azzjonijiet ta' użu l-Istati membri. Imbagħad ir-raba pass ir-raba stadju huwa fejn l-istati membri għandhom ukoll rwol x'jaqdu għaliex iridu jevalwaw mill-ġdid ir-riformazzjoni tal- prodott li jkun qed jinbieħ fil-pajjiż tagħhom, fit-territorju tagħhom. U jiddefinixxu l-kundizzjonijiet ta' użu tal-prodott, ġifieri pereżempju l-użu l-użi li semmew hawnhekk l-lum stess jistaw jkunu ristretti mill-istat membri stess. Anke fuq kif din il-kimika tista' titħallat ma' kimiċi oħra. Din hija wkoll taqa' taħt responsabilità tal-istati membri. <coughs> fuq il-prodotti li jimbat jidu jiġu awtorizzati. Kif semmejt, mela l-atturi prinċipali hekk kif stabilit mill-leġislazzjoni huma l-Istati membri, l-esperti, l-EFSA, l-Kommissjoni, skont il-proċess eh, dikjarat fil-leġislazzjoni fuq it-tiġdid ta' glifosat dan il-proċess kollu beda fl-2012 u f'Novembru tal-2015 il-konklussjonijiet tal-EFSA ġew ippubblikati. Fl-opinjoni tiegħi dan juri illi kien proċess dettaljat u f'dan il-kontest nixtieq insemmi il-punti il-maġġoranza tal-punti li saru matul id-diskussjoni u nibda l aspett kontroversjali tal-evalwazzjoni tal-ajak AIRC li ġiet pubblikata f'Marzu tal-2015. Nifhem ukoll illi din id-diskussjoni seħħet mal-AIRC mal-EFSA u mad-direttur eżekuttiv hawnhekk f'dan il-kumitat. Meta l-evalwazzjoni ta' l-IARC ġiet pubblikata, il-Kummissjoni b'mod immedjat espandid dan il-mandat ta' EFSA f'Marzu tal-2015 biex tiżgura illi ir-reviżjoni biex l-EFSA tirrevedi l-informazzjoni tal klassifikazzjoni tal-IARC u biex tinkludi din l-evalwazzjoni fil-konklużjonijiet tal-EFSA. Meta tagħmel dan, l-EFSA ma tamlet dan l-efsa ma waslitx għall-istess konklużjoni li waslet għalija l-ajark u għalli f'dan l-istadju huwa importanti ħafna li l-Kommissjoni tafda bisħieħ il-proċess l lefsa il-xor xjentifiku li jsir u anke il-proċess kollu kemmu bl-involviment tal-istati membri u il-kunċett li kunem peer review pubbliku Nixtieq ninforma wkoll il-Kumitat. Illi wara proċess uħra Ewropew id-dossier tal glifasat ġi sottomess l-Aġenzija Ewropea tal-Kimiċi biex ikun hemm reviżjoni tal-klassifika ta' din il-kemika f'termini ġenerali tal glifasat Dan ser jinkludi ukoll jekk għandu ikun hemm it-tieni revizjoni. Dwar jekk il-glifosat għandu xi jiġi pala bħala karġinoġeniku jew le. Dan il-proċess ta' din l-Aġenzija mistenni jkun dettaljat ukoll, iżda dan ser jieħu żmien u dawn ir-riżultati qed nistennew li jaslulna fit-tmiem l-2017 jew fil-bidu tal-2018 Mela, qabel ma jintem dan il-proċess li għadu għaddej bħalissa, aħna ċarajna l-impen tagħna li intejbru protezzjoni tal-prodotti tal-pjantijek ikun hemm bżonn ta' bidla ta' klassifikazzjoni għall-approvazzjoni. Nixtieq niċċara wkoll illi bħalissa huwa bażi tad-dossier li sottomettina lil-leka mem lebda indikazzjoni li il-glifosat huwa karġinoġeniku bħalissa. Issa fuq il-conformulants li stemmew kemm il-darba nixtieq infakkar li hemm kompetenza tal-istati membri kol li jieħdu azzjoni jekk ikun hemm conformulants mhumiex aċċettabbli Per eżempju, hemm min għandu lista diġà ta' dawn il-konform li sumu mhix aċċettabbli. Il-Kummissjoni fid-dawl ta' dawn eh, tħassib tal-EFSA rigward it-telo għamin, il-Kommissjoni qed tipproponi li dan jiġi projbit, dan il l jiġi projbit. il-Kommissjoni qed taħdem ma' grupp ta' esperti nazzjonali u ma' lefsa biex jiġu żviluppati kriterji għall identifikazzjoni ta' koformulanti li mhumiex aċċettabbli. Dan ix-xogħol għalhekk għadu għaddej u qed nistennew li konna proposta għal kumitat permanenti fuq dawn il-kriterji fit-tielet kwart tal-istan 2016 fuq il koformulanti għal glifosat il-Kommissjoni qed eh, tikkonsidra l ta' tat għamin u diġà qed taħdem fuq dan is-suġġett. Fuq it-trasparenza punt li jisemma kemm il-darba ukoll f'dan il-kumitat il-proċess ta' peer review u diġa meqjus pala wieħed trasparenti. U anke il-leġizlazzjoni tistabilixxi liema partijiet, liema aspetti iridu eh, jingħataw, iridu liema aspetti iridu jiġu inklużi. L-EFSA u l-Kommissjoni li huma marbuta mill-leġizlazzjoni biex biex jintlaħaq l-leġislazzjoni sarat biex jintlaħaq bilanċ bejn il-kolleġislaturi. Din il-leġislazzjoni bina fuq fl-2008 u l-ħad fisseħ dakinar. Għalek dan il-kontest tiġi publikata ċertu informazzjoni u hija ukoll meqjusa bħala konfidenzjali it-taqsira publikata fl-opinjoni tagħna turi d-dettall eh, li għandu jkun hemm fir-reviżjoni indipendenti skont ma urrit l-efsa fl-avveniment li organizza il-membru parlamentari Pozz. Aħna konxi tat-talba li jkun hemm aċċess u l-evalwazzjoni ta' din id-data prinċipali u ser jiġu kontadjati l-industriji biex jippubblikaw studji b'mod proattiv, speċjalment fid-dal tal-interess pubbliku f'dan il-każ partikolari u f'din is-sustanza fil rigward din is-sustanza partikolari. Xi membri parlamentari semmew il-kwistjoni ta' residwi tal-glifosat. Nixtieq niċċara illi l-kontrolli tar-residwi il ma jaqax taħt l-ambitu tal-Uffiċċju ta' Veterinarju u tal-Ikalizda, din hija responsabilità tal-Istati membri u u programmi ta' monitoraġġ ta' residwi issiru madwar l-Unjoni Ewropea mill-EFSA u kolliġi pubblikati. Issa għal glifosat il-programm għanna għanna program komprensiv fis-seħ u ġew analizzati aktar minn 10.000 kampjuni tal-ikel li klutu glifosat u dawn tawna riżultati eh, konvinċenti. Minn dawn l-10.000 fil-mija ma kellhom lebda residwi. 6.3% biss ta' dan il-kampjun u rew li kienem residwi li jistaw jiġu identifikati iżda fiħdan dan il-limitazzjonijiet legali li ġew stabiliti u 0.17% biss ta' dawn il-kampjuni kienu iktar mill-limitu legali u rridu najdu li li jeċċedu dawn il-limiti ma jfissirx li huma taħsara għas-saħħa għaliex il-limiti legali huma stretti ħafna iktar milli hemm bżonn biex jipproteġu s-saħħa tal-konsumaturi, iżda kif qed taraw il-residwi li jinstabu kienu l-bot ħafna mill-limiti legali. Kien hemm ukoll kwistjonijiet tal-ġestjoni tal-pestiċida per eżempju. Il-Kummissjoni qed tinvesti ħin, riżorsi u flus biex jissir iktar riċerka biex nagħmel taqsira l-investimenta fir-riċerka u fl-innovazzjoni fil-qasam tal-protezzjoni tal-pjanti, s-saħħa tal-pjanti u l-ġestjoni tal- tal-pess kienet ta' aktar minn 100 miljun euro taħt il-programm attwali numru 7 taħt ir-riċerka li qed jitkompla anke taħt Horizon 2020 għalhekk għadu għaddej ħafna xogħol u qed jiġu investiti ħafna risorsi fir-riċerka. Issa, it-talba li tkun sottomessa deċiżjoni basta deċiżjoni ġdida. Kif semmejt qabel il-proċess ta' taħita deċiżjoni u għaddej, il-Kummissjoni sottomettiet abbozz il-Kumitat Permanenti dan ġi diskuss ma kien hemmx votazzjoni iżda d-diskussjoni għal-issa ser tkompla għabbażi tal-proposta attwali. ċorta waħda l-Kommissjoni talbet l istati membri biex jiċċaraw il-pożizzjoni tagħhom u biex jibatulna kwalunkwe tibdiliet li jħossu li huma meħtieġa sabiex huma jkunu jistgħu jappoġġjaw l-autorizzazzjoni mill-ġdid tal-użu tal-glifosat, il-Kommissjoni għamlet ċara wkoll illi nixtiequ li jkun hemm appoġġ sieħ tal-Istati Membri fuq din il kwestjoni u l-abbosta regolament ser jiġi diskuss fil-fwiħet mill-laqat tal-Kumitat Permanenti. Waħda mill-laqat tal-Kumitat Permanenti semmit ħafna l-kwistjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni. Kif semmejt qabel kien hemm proċess dettaljat ħafna u l-Kummissjoni għandha fiduċja sħiħa fil-atturi kollha involuti f'dan il-proċess. għalek nafdaw f'autoritajiet kompetenti nazzjonali u entitajiet tal-evaluazzjoni tal-riskju u nafdaw anke f'lefsa. U l-proċess kollu kamu, aħna nqisu il-proċess ta' evaluazzjoni tal-riskju tal-glifosat u it-tiġdid tal-glifosat kien proċess dettaljat ħafna u memx lok għal iktar miżuri ta' prekawzjoni nishtiq nkunu ċari illi fil-proposta il-Kummissjoni diġà qed eh, tajt li tirrevedi id-deċiżjoni jekk il-proċess fil-Aġenzija tal-Kimiċi Ewropej, l-Aġenzija Ewropej tal-Kimiċi jekk huma jgħidu illi hemm xi tip ta' riskju jew elementi karċinogeniċi, il-Kummissjoni qed timpenja ruha li terġa' tirrevedi l-approvazzjoni tal-glifosat. Apparti minn hekk jekk ikun hemm evidenza konvinċenti li turi illi l-autorizzazzjoni f'rigward l-autorizzazzjoni mill-ġdid, il-Kummissjoni għandha dejjem s-seta li tieħu azzjoni u toħroġ b'reviżjoni u l-periodu ta' revizjoni jista' jkun anke inqas minn 15-il sena dan jista' jsir għalek qabel li għaddu 15-il sena. Naħseb li waġibt ħafna mill-mistoqsijiet tagħkom biex nikkonkludi nixtieq nsemmi l-kwistjoni tal-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej u fil-proċess kollu kemm hu. Il-Kommissjoni taqbel fuq l-importanza tal-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej il-Kommissjoni tqis illi kien segu dispożizzjonijiet tal-qafas leġislattiv komuni nkunu qegħdin nagħmlu pass importanti l qoddim billi nżommu l fiduċja f'dawn l-istituzzjonijiet. Jiġifieri insegwu il-proċess hekk kif stipulat biex l-entitajiet u l-aġenziji xjentifiċi li jkunu ta' mandat mill-leġislazzjoni Ewropea, inżommu il-fiduċja fir-reviżjoni xjentifika indipendenti tal-EFSA u fil-kapaċità tal autoritajiet tal-awtoritajiet tal-istati membri aħna nħossu li jem bizzejiet evidenza li għanna nkomplu eh, nafdaw dam l-istituzzjonijiet nafdaw il-lefsa u ma neddubitaw xi xogħol tagħha. Dan huwa essenzjali ħafna għas-sistema. Bek nixtieq nikkonkludi u nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi lilek ukoll. Eh, ma tantx fadlilna ħin u mhux ser nirreaġixxi għal dak kollu li intqal imma dak li qal is-sur dess din il-proposta ma ġiet mill-ebda NGO, ġiet minn naħħa tiegħi u minn numru ta' kollegi. Jiddispeċini li s-sur des mhux qiegħed hawnhekk, nittama li xi ħadd mill-PPE jinfurmaħ. Naddu mal-ewwel għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna li se nħarsu lejn l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-ġismu u dwar id-drittijiet ta' persuni b'disabilità b'riferiment partikolari għall-osservazzjonijiet konklusivi tal-Kumitat tal-ġismu u dwar is-CRPD, il-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tal persuni b'disabilità. Nagħti il-mikrofonu mal-ewwel lir-rapporter Nessa Childers. Thank you, Chair and colleagues. President, kollegi. Nishtieq ringrazzja għal-grupp għad-deċiżjoni biex tinaqat ma' komitati oħrajn eh, illi mal-Komitat tal impigi u tal-Affarijiet Soċjali. Intkom tafu illi l-adeżjoni tal-Unjoni fil-konvenzjoni tas CRPD fl-2010 kienet importanti ħafna ġdina hija l-ewwel trattat internazzjonali fuq drittijiet tal-bniedem li hija ratifikata. Mill-dinjità ta' ċittadini kollha tiġi l-arfin tal partecipazzjoni sħiħa fis-soċjetà. Eh, illi tinkludi anki l-konvenzjoni li għed diskutu l-lum. Fil-prassi, il-persuni b'disabilità Il-President qed jgħid li kollegi l-oħrajn għandhom jirrispettaw silenzju għax għandna punti ħor importanti li nitkellmu fuq. Fil-prassi, persuni b'disabilità għandhom diffikultajiet u għandhom xkiel u ma jistawx jgawdu bisħieħ drittijiet tagħhom. Kif eh, huwa uh, previst mill-partijiet kollha fil-Kummissjoni, uh, kien hemm rapport inizjali fl-2014 f'Ġunju u kien hemm skambi formali mal-Kummissjoni. U mbagħad wara kien hemm il-pubblikazzjoni tal-osservazzjonijiet ta' konklużjoni mill-Kumitat CRPD fuq ir-rapport tal-Kummissjoni. U U wara dan din risposta il-Komitat tal impigi qed jipprepara il-rapport ta' inizjativi ta' pro, ta', ta inizjativa propria. <clears throat> Meta wieħed is il-kwalità tal-kura tas saħħa u l-aċċess li huwa moti l persuni b'diżabilitajt. L-diżabilità ma eh, eh, tiddependi anki mir-risposti. Ħafna drabi jista' jistgħu jkun hemm eh, situazzjoni Eh, ta' saħħa tal-persuna stess. U u ħafna drabi jkun hemm diffikultajiet u esklużjoni għal dawn il-persuni li huma eh, vulnerabli mħabba iktar minn dimensjoni waħda u kif tirrispondi s-soċjetà. Hemm nisa b'diżabilità illi jirrapportaw livelli oljin ta' saħħa ħażin u anki hemm kwistjoni ta' disabilità mentali. U ħafna drabi fost il-migranti dawn naraw. U rridu naraw x'nistgħu nagħmlu eh, bejn l-arfin ta' dawn id-drittijiet ugwali u il-eżempi riportati ta' trattament ħażin meta nqablu il-persuni b'diżabilità mal-popolazzjoni kollha Id-differenzi fuq il-livell ta' u kwalità tal-kura tas saħħa meta nqablu mal persuni li mhumiex diżabbli, juru illi rridu namlu taħriġ għal professjonisti mm, biex nkunu nistgħu nagħtuhom dak li għandhom bżonn. <clears throat> U dan għaw jiddependu kol minn dimensjonijiet oħrajn ta' organizzazzjoni soċjali. Hemm opinjonijiet tradizzjonali fuq il kapacità individuali jistaw ikunu strumenti eh, mux xirqa. Il-konsens il informatu huwa kondizjoni eh, biex kull individwi kun jistamel il-deċizjonijiet tiegħu fuq it-trattament mediku u id-disabilità ma jfissirx li wieħed għandu jiġi iżolat. Il-Kummissjoni qiegħda f'pożizzjoni privileġġata biex tiġbor l-aħjar approċċ fil-kontinent kollu kemm hu specialment fil-kura speċifika tal-disabilità. Hemm ksur ta' drittijiet fondamentali li huma magħrufin mill-konvenzjoni eh, l-isfruttament u l-abus sessuali, eh, l-isterilizzazzjoni kif ukoll l-abort u anke intervenzjonijiet oħrajn għandhom jiġu għandu jkollhom il-kunsens informat. U anki dritt ta' żwieġ u dawn huma kollha oqsma ta' kompetenza Ewropea. U u dana jidħol għaliex eh, u importanti anki il-kura ta' saħħa transkonfinali. Il-memx bizzejiet kuxenza fost il-persuni normali. E, dawn il-persuni għandhom bżonn anki ħafna drabi ta' informazzjoni formati speċifiċi. U, u dawn il-persuni ma jistawx assolutament jkunu vittmi ta' diskriminazzjoni u l-Istati membri wkoll għandhom e, għandhom japprovaw ċerti spejjes. Il-potenzjal ta' teknoloġiji e, teknoloġiċi u ma importanti għal dawn il-rizultati. Dana jekk dawn ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Ma nistgħux astrument ntaċċettaw id-diskriminazzjoni. Irridu nagħtu attenzjoni għall sfidi ta' dawn il-persuni b'disabilità, in-nisa, it-tfal, il-persuni LGBTI u l-migranti. Eh, aħna kollha napprezzaw soċjetà li tagħti importanza l membri kollha tagħhom. Grazzi u nħares l-qoddim għal diskussjoni. Grazzi. Fisem l-IPP Kobachev. Grazzi, President. Nibza, nibda billi n-rigrazzi għal rapporter li għamlet bieċaċor eccellenti. il e bozz ta' testu għabilanċat ħafna jkopri l-punti principali u għabazi tajba diskussjoni. Issa niprofa najt fil-qosor xi affarijiet li nistgħu ninkludu fl-opinjoni tiegħi f'dan ir-rapport. Nistgħu nitkellmu fuq il-persuni fuq il-fatt li il-persuni b'diżibilitajiet għandhom xkil fl-aċċess ta' kura ta' saħħa iktar minn oħrajn. U dana juri inugwaljanza ta' aċċess u għandu effett fuq il-persuni b'diżabilità Għanna bżonn ukoll nisqu fuq il-fatt li l-persuni b'dizabilità għandhom dritt li jkollhom aċċess ugwali għal-kura ta' saħħa u dawn inkludu anki l-prevenzjoni u promozzjoni li nħoss li importanti ħafna. Il-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu użati b'mod iktar armonizzat, faċli, u għandhom jiġu integrati anki bil-miżuri nazzjonali tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bħala strument biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-persuni disabilità għal ħafna minn dawn il-miżuri illi irridu jittieħdu responsabilità hija tal-Istati membri huma jridu jagħmlu użu xera tal-fondi biex ikunu jistgħu jtejbu l-aċċessibilità ta' sistemi tas saħħa u għal persuni b'diżabilità. L-Unjoni Ewropea tista' tappoġġhom lill-Istati Ewropej fl-armonizzazzjoni ta' definizzjoni u anki ta' waiting time indicators u tista' tiffissa standards għall-aċċessibilità fis servizzi ta' saħħa għal dawn il-persuni. Ir-reviżjoni attuali u l-implementazzjoni ta' direttiva transkonfinali għal kura ta' saħħa minnaħat il-Kummissjoni għandha teżamina l-kwistjoni tal-fatt jekk il-persuni b'diżabilità jistgħu jużaw id-dritt ta' direttiva bħal persuni l-oħrajn li mhumiex diżabbli. Aħna nafu li persuni kon disabilità jista' jkollhom xi ftit iktar spejjeż imħabba fuq trattament barra minn pajjiżhom u ħafna drabi ma jirnexxilhom xi jagħmlu rifużjoni ta' dawn l-ispejjeż. U anki l-organizzazzjonijiet ma kienux eh, laqas preparati biżejjed għal eh, fit fasil anki tal-abbozz tar-rapport rridu illi anki huma jiġu involuti bisħieħ fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna. Uff, minkejja. E, e, minn minkejja fatt li ma tantx għandna ħin għad-dispożizzjon qed nagħtik sinjura qed nerġa' nagħtik il-mikrofonu. Se nipprova nitkellem fil qosar ħanna ma tantx għandna xi nżidu minn naħa tal-IPP u mir-rapporter nirringrazzjawa għal-rapport li tkopri l-kwistjonijiet kollha li għandna bżonn inkopru se nkomplu nespandu f'qasam wieħed biss, ċoe fuq il-proċeduri. Għanna il-prinċipju per eżempju fir-rapport ta' accessibilità għal konsens informat. Però rridu nespandu kif nistaw noħolqu proċedura Mm, biex issir anki fil-kwistjoni tal-kura ta' saħħa trasconfinali. Miex kwistjoni biss illi il-dizabli ikunu eh, natu l-possibilità li jaċedu għal għal-kura ta' saħħa ma rridu nizguraw anki li fil fatt jirnexxilhom. Grazzi ħafna. Eh, Ignazio Parija għal fisem l-Alde. Grazzi, President. Nifraħ li rapporter l ewwel għal-ħidma ċellenti li għamlet fuq dan la bosta opinjoni. Id-dritt tal-persuni b'diżabilità u uh, eh, marbut ma' dritti ġenerali tal-popolazzjoni normali. Però hemm bżonn jisiru adattamenti biex dawn il-persuni kun jistgħu jeżerċitawhom dawn id-drittijiet u servizzi u servizzi e ratifika min-naħa tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa pożittiva. Hija saħħet il-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għall-artiklu 21 u 26 tal- tad-dokument drittijiet fundamentali biex bekk il-persuni jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bisħieħ fis-soċjetà. Jiena nixtieq nappoġġa lil nessa Childers Eh, u napoġġa eh, għal din l-opinjoni u nishti anki nisħa fuq il-fatt illi għal periodu ta' programmazzjoni 2014-2020 hemm ċifra illi hija eh, l-esta għal persuni b'diżabilità u għandha tiġi użata biex issir proporzjon propor, biex issir um, biex kun tista' tgħin il dawn in-nies jużaw il- din il-proposta. Irridu nagħmlu referenza speċifika biex nappoġġaw il-bżonnijiet ta' tfal u żgħażagħ li huma diżabbli biex inkunu nistgħu nippromovu anki l-inklużjoni tagħhom. Hemm bżonn ukoll li noħolqu mekkaniżmi għal appoġġ fil-komunitajiet u fil-familji. Għan bżonnu koll il-tejbu eh, il-kuxenza fil-kwistjoni tal-istereotipi li jirrigwardaw disabilitajiet psikosoċjali għal tfal u għal teenagers. Għatanna ħafna xogħol xisir fu il taħriġ professjonali biex napoġaw il-dawn il-persuni b'dizabilta' il-Advanced Mobile Locator u l-access għal dan l-istrument għandu jkun eh, fil-Unjoni Ewropea kollha għal persuni kollha li għandhom disabilità. U il-ġestjoni kollha għal riskju u għal disastru għandhom jiġu konsiderati u koll. Il-konsens u importanti wkoll. l access għal persuni b'disabilità għal prodotti u importanti wkoll, l izvilup ta' prodotti u servizzi għal saħħa għal persuni b'disabilità għandu jiżviluppat iktar u għandhom jittihdu f'konsiderazzjoni l bżonijiet tagħhom u rridu kol nikonsideraw il-bilanċ bejn il- l spiza u l-benefiċċju u fl-istess ħin natu aċċess għal persuni b'dizabilità. Jiena disponibbli naħdem mal-kollegi fuq dan is-suġġett. Grazzi. Din hija l-ewwel darba fejn il-koordinatur qed jistennew lilna biex jagħmlu laqgħa tagħhom u mhux aħna nistennew lill-koordinaturi. Issa senat il-mikrofonu stal il-kollega Katarina Koneċka. Grazzi. Peress li ma tanċanna ħin se nitkellem fil qosur ħafna l-kollegi għalu ħafna minn dak li xtaqt najtina u koll nixtieq ringrazzja il-persuna li għamlet la abbozz e, jien naħseb li dinja kwistjoni sensitiva soċjalment u nħoss li l-emendi se se jisqu ulterjorment l aspet soċjali Jiena nixtieq itkellem il-paragrafu numru 4, jiena naħseb illi bħala komitat aħna għandna nisħu fuq il-fatt illi fuq il-relazzjoni bejn id-disponibilità, l-accessibilità, il-kwalità u l-ispiża. Għaliex il-persuni b'diżabilità jaffaċċaw iktar spejjeż u disponibilità u l-accessibilità tal-kura tas saħħa għandha tirrifletti għadi e, normalment il-kura ta' saħħa tkun Eh, blaħlas, imma għal persuni <clears throat> b'disabilità eh, il-kura ta' saħħa għandhom jirriflettu anki situazzjoni li fija u fija. U il-kura ta' saħħa għandha taqdi dritt il-bżonnijiet tagħhom mingħajr ma u fl-istess ħin irridu nieħdu f'konsiderazzjoni l-bżonnijiet u anki l-possibilitajiet tagħhom. U rajt li din hija inkluża fil-abbozz u jiena ħares l qudiem lejn eh, l-emendi u dan se jkun puntat luq tajjeb għal parlament kollu kemmu. U sa Dornano għal ENF. Grazzi. L-għonet nishtiqnajt illi hemm rabta bejn id-diżabilità u il saħħa ħażina. U din nistgħu nsorruha billi nibqgħu ċari, konċiżi u mhux diffiċli. Huwa diffiċli illi il-dizabli kollhom aċċess għas saħħa, però fl-istess ħin nix najdu li dawn huma ostakoli. Hekk inkunu qegħdin inħaltu l-integrazzjoni il-ġeneri, l-identità, mod li ma nix namlu fuq l-aċċess ta' s-saħħa, tal-kura ta' s-saħħa, għanna nużaw servizzi raġonevoli, dana ma jfissirx li kunem limitazzjoni assoluta fuq dak li għandu siqasam ma' trattament transkonfinali, nishtiq naraw x'tip xkun ta' eżistenti hemm u x'informazzjoni hija motija l-kulħat u anki l-dizabli. U fl ħar nistennew anki l-komissjoni, għanna najdu l komissjoni biex ti konsidra anki telemedicina u tamel ċerti app disponibli għal dizabli. L-innovazzjoni għanda eh, tiġi appoġġata, però mandiġ tiġi eh, ti tistostitwix il-medicina normali. Issa nagħtu l-mikrofonu l-Kummissjoni. Memħat minnant il-Komissjoni jika. Il-mikrofonu fidek. Grazie. Aħna nishtiqu l-għonet nishtiqu li konfermaw l-impenji minna il komissjoni lejn l-implementazzjoni biex lejn il-osservazzjoni konklużivi tal-konvenzjoni tal-, -konvenzjoni tal smaħu da fuq id-drittijiet tal-persuni b'dizabli u nirringrazzjaw il-Komitat tal-Abbozz ta' Opinjoni u nisqo anki fuq l-importanza li jkun hemm aċċess ugwali għal kura tas-saħħa għal persuni b'Dizabilità skont il-konvenzjoni tal-ġlus da fuq id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Grazie. Grazie. O rapporter Nessa Childers. Grazie. Grazzi tal-input kollu li tajtuni, jina mirx senzit xej, għonek kollox kien utli ħafna u ma tanċanna ħin illum. Nirgrazzi anke l-Kummissjoni, nixtieq ngħid illi. is senjora Dornano qalet illi qegħdin nitkellmu fuq ostakoli lejn l-aċċess eh, għal kura ta' saħħa u għamliħa posta da. Jina minix zgur li jina għandin oġezzjoni, miex propju apposta mux eh, bħala kospirazzjoni, eh, imma rridu nisħu fuq il-fat li hemm nuqqas ta' eh, nuqqas ta' dispożizzjonijiet biex jgħinu l-aċċess, biex jgħatu aċċess anki u uguali anki għal persuni b'disabilità. Il-President qed jgħid x'inhuma l-iskadenzi għall-emendi u għal u għal diskussjoni u l-programm ta' ħidma fuq dan is suġġett Grazzi ħafna u eh, ikompli il għatit kompla għada.